Rizoluzzjoni ħata joddotta din il-Kamra fuq dik kwistjoni. Grazie, Sur President. Vielen Dank, Herr Wammen. Die Aussprache ist damit geschlossen. Grazie tassew, Sur Wammen. Sanalqu, id-dibattitu għandi xi avviż jew tnejn. L-awtoritajiet kompetenti tal-Polonja batu talba dwar l-immunità parlamentari ta' Sur Jaroslaw Lesbek Valesa din hija skont artiklu 6 paragrafu 2 tar-regolament dan ser jiġi referut lill kumitat tal-Affarijiet Legali fisem l-SND u l-gruppi GUE u e NGL jiena rċevejt talba biex naħtar fil kumitati u eh, għal-ħatrit fil kumitati u delegazzjoniet parlamentari dawn ser jiġu publikati fil-minuti ta' din sessjoni meta jiġu adottati il-minuti il-ħatrit u kol sejrin jiġu adottati. Għadastan tisa naddu għal Gebrandi Ewropa effiċenti fl-użu ta' rizorsi tagħha nixtieq ngħaddi l-kelma rapporter is-Sur Gebrandi għal erba' minuti. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um... Grazie, president. Jina nixtieq nibda billi natikom xi ċifri illi forsi uħut mill-persuni jixtiequ joħolmu dwarhom hawnhekk oħrajn ma jistgħux, postijiet oħra. Fis-sena 2050 ser ikun hemm 9 biljun persuna fuq din l-art 15 il sena ser naraw illi jirdopra n-numru ta' persuni bitħul eh, medju għal 3 biljun u għalek għanna bżon ta' pjaneta u nofs għal konsum tagħna. U darwa ser għanna bżon 3 pjaneti u m'għandniex dawn il-3 pjaneti. Il-prezz eh, tal-materja eh, prima żdied 150 fil-mija Dan qed jiswa mijiet ta' biljuni ta' euro għalina kull sena għalek fl-Europa neħtieġu pjantazzjoni prattiku biex niġildu din il-problema. Il-roadmap tal-Kommissjoni u jena unek nishtiq nifraħ l komissarju Potoċnik dwar dinja bidu dan huwa bidu tajjeb għaliex l-analiżi u l-approċċ tal-Kummissjoni huma tajbin ħafna iżda dak li hemm nieqes fir-rigward ta' dak li interessani huwa aktar hija aktar urġenza, aktar prattikalità. U aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu dan ċara hawnhekk fil-Parlament, mhux qed nitkellem biss dwar is-sustanza tar-rapport. L-istess japplika għall-istruttura fejn is-sitt eh, prioritajiet ewlenin fil-Kumitat tal-Ambjent ġew identifikati u se nitkellem dwarhom l-ewwel nett. President, huwa hija ta' importanza kbira illi aħna flimkien ma' dinja ta' negozju nħorġu bi pjantazzjoni konġunt biex l-Ewropa u negozji tagħha ikunu aktar konxi dwar l-iskart u kif jindirizzaw, ikunu aktar sensibli hawnhekk. Regolamenti għandhom jiġu applikati aħjar kumpaniji jridu jirrealizzaw li jridu aktar biex jipproduċu b'mod aktar effiċenti. It-tieni l-akbar priorità hija li aħna ta' bilħaq neħtieġu suq uniku ta' riċiklar u ta' użu mill-ġdid. Għandu jkun aktar faċli illi wieħed jibat l-iskart minn post tal ieħor u rridu nużaw sistema fiskali biex nixprunaw l-użu ta' materja, materjal sekondarju. Irridu kun jiswa inqas minn il-materja prima u għalhekk neħtieġu stimulu fiskali. It-tielet punt aħna rridu nixprunaw riċerkaw l-iżvilupp, irridu niżviluppaw alternattivi, irridu ngħinu l-industrija ta' riċiklaġġ biex issir aktar professjonali il rabanet Sur President, aħna irridu nestendu id-direttiva tal-eko Palissa titkellem biss dwar l-enerġija, merdu niżguraw il materjal u il-prodotti ikunu jistaw jiġu rkuprati mod aktar faċli u dan jibda bid-disin. Umbat hemm din l-idea tal-effiċenza tar-riżorsi illi għandha wkoll tiddaħħal f'setturi oħra tal-politika fl-agrikoltura rridu nkunu aktar effiċenti fil-mod ta' kif nużaw l-ilma anke fis-sajt Il-priorità l-oħra hija illi l-Ewropa trid tiżviluppa indikaturi aktar ċari imsejsa fuq il-kunċett tal-footprint. Jekk wieħed jista' jkejjel xi ħaġa mela jkun jista' jifhimha iktar ma naħdem dwar dan, aktar ninduna illi dan mhux biss dwar l-ambjent, imma dwar l-ekonomija, irdu nkunu aktar effiċenti fil-mod ta' kif aħna nindirizzaw il-materja prima tagħna biex bekk fil-ġejjien l-ekonomija tagħna tkun tista' tkampa mijiet ta' biljuni ta' euro addizzjonali illi jiswa jiswew l-negozji kull sena għaliex il-materja prima edha dejjem tola fil-prezz. Din hija l-aġenda li għandna li aħna għandna, u l sorpriż sorpris qed nara l-Kunsill lanqas huwa preżenti hawnhekk il-Kunsill lanqas biss qed wieġeb dwar dan. Lanqas qed eh, wieġeb it-telefon, lanqas għandu ambizzjoni illi dan il-pjantazzjoni jibda biex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet effiċjenti bil-materja prima tagħna, grazzi. Grazzi kollega Gebrandi, fisem il-Kummissjoni, il-Kummissarju Potoċni. President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, L-ewwel net jiena nixtieq nifraħ li Sur Gebrandi għal dan ir-rapport illi jaraf il-livell u li ta' ambizzjoni illi hemm bżonn biex ikonna din il-bidla għal Ewropa effiċjenti fl-użu ta' riżorsi tagħha. Dan jisħaq dwar l-importanza politika tal-aġenda tal effiċenza tar-riżorsi u l-urġenza illi aħna nieħdu azzjoni biex inwieġbu għall-isfidi ekonomiċi u ambjentali li aħna għandna. Għandna limiti fir-riżorsi U din hija xejra globali veru propja li aħna rridu nindirizzawa. Il-kriżi ekonomika u rritna illi hemm bżonn għal bidliet urġenti fl-ekonomija u ħtieġa li nikkonsidraw il-mudell ta' tkabbir tagħna. Mingħajr politika ġdida, aħna ser nagħmlu aktar pressjoni fuq l-ambjent, aħna mhux ser niksbu riżultati fir-rigward tal-miri tal-bidliet tal-bidla fil-klima u se nisponu l-ekonomija u l-benessri tagħna għal riski sistemiċi L-użu sostenibli tar rizorsi għandha tkun il-kundizzjoni għal reżistenza fuq meda twila ta' żmien u kompetittività tal-ekonomiji tagħna. L-effiċenza ta' rizorsi hija wkoll u wkoll sors ta' tkabbir li wet tkabbir u l-impjiegi u joffri ħafna benefiċċji u opportunitajiet għan negozji fuq medda medja fuq medda twila u anke qasira ta' żmien. Il-Kummissjoni għalet ċini l-opinjoni tagħha biex ikun hemm it-tkabbir sostenibbli u kompetittività wkoll skont l-inizjattiva ta' prominenza tal-Europa 2020. Dawn ivarjaw mill-enerġija, trasport, il-klima, l-ilma u l-biodiversità. Aħna integrajna l-effiċenza fir rizorsi fil-proposti tagħna għal koeżjoni għal riċerka għall iżvilupp għall agrikoltura u wkoll il-politika tas-sajt. Jina nittama il-riżultati tal-proċess leġislattiv sejrin ikunu f'konformità mal-ambizzjoni li intom qed turu llum biex bekk inkunu nistgħu nindirizzaw l-isfidi gbar li għandna. Broadmap l effiċenza eh, fl-użu ta' rizorsi, aħna stabilejna l-qafas għana biex niksbu l-effiċenza sal-2050. Il-Kummissjoni proponit set ta' azzjonijiet irridu nieħdu fejn il-politika qed tiġi indirizzata minn tliet perspettivi u jiena sodisfatt li qed nara mir-rapport tiegħek illi intom taqsmu magħna dawn il-prioritajiet. L-ewwel nett aħna nisħu dwar ħtieġa illi nagħtu l-kundizzjonijiet orizzontali għal bidla tal-ekonomija. Aħna nindirizzaw il-konsum u l-produzzjoni, nisħu dwar l-importanza ta' miżuri bħal ekodizin u nisħu wkoll dwar l-importanza ta' riċerka u l-innovazzjoni. Il-ħtieġa kruċjali illi ikun hemm phasing out ta' sussidji u wkoll li nibdlu it-tassazzjoni ambjentali li nibdlu l-iskart f'riżorsa ta' valur hija importanti biex nixprunaw l-ekonomija reali u tkabbir. L-implementazzjoni sħiħa tal leġislazzjoni tal-iskar tal-Unjoni Ewropea tifranka 72 biljun euro fis-sena. Iż-żid il-fatturat tal-Unjoni Ewropea u settur tal-riċiklaġġ bi 42 biljun euro u toħlo iktar minn 400.000 post ta' xogħol sal-2020. It-tieni net il-miri tagħna, in-natura tagħhom aħna rridu nippruvaw niżguraw illi servizzi li dawn jipprovdu jiġu użati b'mod effiċjenti fuq medda qasira u twila ta' żmien. Dan jirrifletti definizzjoni mifruxa ta' rizorsi illi l-Kummissjoni qed tipprova tippromovi. It-tielet net. Aħna immirajna s-setturi ekonomiċi li huma responsabbli għall-akbar sem ta' impatti ambientali, ġifieri l-ikel, il-bini u l-mobilità. Jiena sodisfat li qed nara li jintom ukoll poġġejtu dan bħala priorità ewlenija l-ewwel priorità fir-rapport tagħkom. Il-gvernanza hija element ewlieni ta' din l-istrateġija għaliex l-effiċenza fir-riżorsi hija aġenda ta' integrazzjoni L-istati membri għandhom rol ewlieni hawnhekk xaqdu biex jagħmlu l-bidliet meħtieġa l-integrazzjoni tal-effiċenza ta' riżorsi fis-semestru Ewropew ser tiżgura illi l-istati membri ikunu qegħdin isegwu din il-modija sostenibbli u kol ser innidu proċess biex ngħidu x'inhuma l-miri tagħna b'indikaturi bbażati fuq ix-xjenza u b'saħħithom u biex naqblu dwar indikaturi tematiċi sal-2013. Aħna wkoll Neħtieġu implementazzjoni sħiħa tal-leġislazzjoni ambientali tal-Unjoni Ewropea flimkien ma' azzjonijiet fuq livell internazzjonali biex niżguraw illi jkun hemm livell globali ugwali. Bħal dejjem l-impenji tal-partit interessati kollha huwa fundamentali biex kull programm jirnexxi aħna rridu nimmobilizzaw lill-atturi fuq il-livelli kollha u fis-setturi kollha relevanti biex kulħadd jagħmel il-biċċa tiegħu. Jiena nserraħ fuq l-appoġġ tagħkom hawnhekk. Jiena se nkun qed insegwu dibattitu tal-lum b'interess kbir u perqa kbira, grazzi. Grazzi tassew, Komissarju Potoċnik. Issa, fissem il-Komitat tal-Kummerċ Internazzjonali, Surja Kolino, għal żewġ minuti. Grazzi, President, jiena għadni kemm smajt il-kollega Gerbrandi illi nifraħlu u kol smajt il-Komissarju Potoċnik. Jiena bħala rapporter għall-opinjoni tal-Kumitat dwar kummerċ Internazzjonali jiena nixtieq ngħid illi nara b'mod pożittiv il-fatt illi il-Kumitat Envi daħħal ħafna mis-suġġerimenti illi aħna esprimejna fuq livell ta' Kumitat għal kummerċ internazzjonali. Fil-qafas ta' dimensjoni esterna tal-Unjoni Ewropea, il-kummerċ ta' prodotti u servizzi ambjentali huwa strument ta' żvilupp ekonomiku soċjali sostenibbli ta' importanza kbira mod partikolari il-ftuħ tal-swieq għal prodotti u għas servizzi u għal prestazzjonijiet enerġetiċi oħra dan għandu rwol fit kabbir tal-Unjoni Ewropea fil-rigward tal-importazzjonijiet u kol postijiet ta' xogħol ġodda marbuta mal-teknoloġija li tħares l-ambjent. Għedin naraw u kol kompetittività tal-SMEs aħna sħaqna fl-opinjoni dwar l-importanza ta' xi elementi essenzjali fil-ftejmiet tal ġejjien tal-Unjoni Ewropea dawk bilaterali, multilaterali u reġjonali. It-neħħija tal-tariffi fil-skambju tal-prodotti u servizzi ambientali u daħanna u kol kapitlu dwar il-sostenibilità ambientali u kol preferenzi tariffari għal prodotti u servizzi ambientali li jiġu prodotti fl-ambitu tas sistema ta' preferenzi ġeneralizzati. U kol semplifikazzjoni tal-proċeduri l-Unjoni Ewropea trid iżżomm it mexxija tagħha fuq livell globali u ħarsin tal-ambjent u tippromuovi permezz tal-kummerċ l-użu ta' prodotti, servizzi u teknoloġija li tħares l-ambjent f'pajjiżi terzi biex ikollna teknoloġija dinija li tkun sostenibbli. Irridu wkoll nafsu fil-konfront tal-pajjiżi terzi biex niksbu f'tejjemiet kummerċali li jkunu koerenti mal-miżuri ta' effiċenza enerġetika biex ikonna garanzija ta' tkabbir intelligenti tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ta' sew Surja Jakolino, issa fisem il-Kumitat ta' Riċerka u l-Enerġija u l-Industrija Sur Johansen għal-Minuta. Kollegi, l-ewel net nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal rapport tajjeb tiegħu pala rapporter fil-Kumitat ITRE jien nixtieq ngħid li l-promozzjoni ta' konsum effiċenti mhix kontradizzjoni. Anzi hija premessa għal kompetittività industrijali akbar tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna bżonn ta' business model innovattiv, riċerka, żvilupp, applikazzjoni aħjar ta' direttiva ekodisin u koll direttiva għafas dwar l-iskart. Fl-opinjoni tagħna ta' itre aħna wkoll tkellimna dwar kwistjoni oħra, iġifiri. li nsibu forum ta' sinerġiji fost l-istati membri fuq livell Ewropew. Dan jista' jitwettaq permezz ta' għanijiet li jistaw jiġu verifikati bħal indikaturi per eżempju, ċifri konkreti u inizjattivi leġislativi speċifiċi. Dan jista' jisiru kol b'mekkaniżmi ta' finanzjar Din hija kwistjoni importanti immens anke għar riżorsi tagħna, grazzi. Grazzi tassew kollega Johansen, issa fisem il-Kumitat għall iżvilupp Reġjonali survona l-minuta. Grazzi President. Il-Kumitat tal-Iżvilupp Reġjonali kien sodisfatt li jressa opinjoni dwar dan ir-rapport. Il-Kumitat jilqa l-effiċenza fir rizorsi u din kienet inizjattiva ta' prominenza l-2020. Il-Kumitat Reġi u koll jappella għal investiment akbar fl-infrastruttura għal proġetti ta' enerġija li tiġġeddet u jina sodisfat li nejt li regolamenti il-ġodda tal-politika ta' kozjoni dan isuħ. Il-Kumitat u koll jappella għall infurzar tal-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea fil-konfront ta' tkabbir sostenibli u il-politika ta' kozjoni għal darbuħra dan isu. Aħna appellajna biex ikonna koordinazzjoni akbar fost il-fondi differenti tal-Unjoni Ewropea biex niksbu l-efficienza fil-rizorsi u kol il-proposti biex narmonizzaw il-fondi strutturali fil-ġejjeni. il komitatu kol talab għal-koordinazzjoni akbar bejn l-autoritajiet lokali u ir-reġuni. Għalix fl-axar mill-axar huma l-autoritajiet lokali u ir-reġuni illi kollhom jiksbu riżultati fuq dawn il-proġetti. Għalek biex nala, il-Komitat Reġi huwa sodisfat b'dan ir-rapport. Grazzi tassew survon. Issa, nixtieq li ngħaddu għal kelliema fisem il-gruppi Sul Florence, għal żewġ minuti fisem il-PPE. Grazzi, President, Komissarju Potoċnik, proset ta' ta' dan ir-rapport tassew kuraġus. mhux daqshekk faċli li wieħed jagħmel dwar ir-riżorsi li jkopri is-setturi ekonomiċi kollha tal-ħajja tagħna. Ovvjament l-effiċenza fir rizorsi mhix xi ħaġa illi noħolmuha imma hija neċessità u rridu nħarsu lejn il-ġejjeni. U għalhekk dan rridu nqisuh mill-punt di vista tal-kompetittività tas soċjetà tagħna tal-industrija tagħna. Ser ikun meħtieġ biex aħna li aħna jkollna dan id-dibattitu mifrux mingħajr ma nitolbu għal leġislazzjoni. Jiena żgur li nistgħu insibu tarf ta' ħafna problemi billi noħorġu biftejjemiet pereżempju flimkien mal-industrija aħna irridu nippruvaw niddeċiedu kemm irridu nsiru effiċenti. Dan ġi pruvat fil-Ġermanja, missieri pruvaħ jagħmlu miegħi, jien qed nipprovaħ nipprova nagħmlu ma' uliedi, nippruvaw nsiru aktar effiċenti. Pereżempju, il-karozza tiegħi jiena kont nikkonsuma 12 il litru għal kull 100 km, issa naqqastu bin-nofs u dawn huma l-affarijiet illi rridu nindirizzaw. Ma naħsib li kienet ħaġa ħażina illi l-ġenituri tagħna qalulna illi politika effiċenti. Hija pal qatra fl-oċean. Aħna rridu nimmaniġġjaw il rizorsi tagħna b'mod effiċjenti. Jekk il-koll naqblu dwar dan mela allura dan huwa pass il-qudiem. Grazzi. Grazzi l-Sur Gebrandi tal-ħidma tiegħu naħseb illi Hawnhekk qegħdin ninwittu it-triq għal-ħidma tagħna hija bażi tajba. Naf li kien hemm xi kummenti mill-kollegi minn l-oħra tal-kamra spiss jesaġarawhom xi ftit jgħidu li m'għandniex niklu laħam imbagħad huma jgħidu kemm eh, kemm l-awditjar huwa għoli. Naħseb li l-koll irridu neħdu nifswil u neħu dawn il-punti mir rapport għanna i bazat fuq indikaturi dan huwa l-aħjar approċ imma mhux ser jitwettaq millu malada. Dwar dak li sur Gebrandi, aħna il-koll ser nippruvaw neħu dawk il-partijiet biex bekk inkunu nistgħu nagħmlu progress tajjeb. Grazzi is-Sinjura Merkis. Grazzi President, Kummissarju. Rapporter, jiena kelli kitla oranġo li saret fl-Olanda u darba nkisret li u ma stajtx insewija. Kienet taħdem tajjeb parti il-fatt li nkisrit li. Imma kelli nishtri waħda ġdida floka u ma nix tiswa ħafna flus. Kulħadd jitkellem dwar ir-riżorsi tagħna kemm huma sbieħ, iżda tinsewx aħna għandna ir-rapport dwar il-limiti għad kabbir dan sar 40 sen ilu u llum għadna fejn konna qabel. Se nagħmlu dwaru. Irdu nkunu prattiċi F'dawn l-aħħar snin kellna għall-inqas żewġ strateġiji differenti illi tresqulna dwar kif nistgħu nindirizzaw il-materja prima waħda kienet l-istrateġija tal-materja prima u wissanna din l-effiċenza fir-riżorsi. Aħna dawn irridu nintegrawhom fis-soċjetà tagħna. Tal-imod illi il-persuni ma jkollhomx għalfejn jilbsu żewġ flokkiet fuq xulxin jew jkun smaw inqas nafu x'infissru b'effiċenza fir-riżorsi u nafu kif nistgħu niksbuhom, niksbuha. Nettiġu modelli ġodda ta' negozju, nużaw il-materjal sekondarju, modelli ġodda, mhux teknoloġija ġdida, neħtieġu tikketjar aħjar, t-tiket tikketjar ċar u mhux tikketti differenti, ħames tikketti differenti għall efficienza fl-enerġija u għal affarijiet oħra. Araw, fir rapport dan huwa għamiktu fir rapport Irridu niżguraw li ma nibatux ħafna materjali lill-inċeneraturi tagħna jew lill-miżbliet tagħna. Palissa nistgħu nimlew 10 stadiums tal-futbol bl-affarijiet kollha li armejna din is-sena fl-Ewropa. U dan nistgħu innaqsuh għal ground wieħed biex fih narmu l-affarijiet kollha. Fl-2006 kellek tħallas 200 dollaru illum u 600 dollaru f'rigward ta' ċertu materjali qed naraw li dan huwa tliet darbi iktar u dwar dan irridu nagħmlu xi ħaġa mhux biss għall-ambjent imma anke għalina stess. Grazzi, Sinjora Merkes, is-Sur Panajotov għal minuta u nofs. Komissarju, President, kollegi. Grazzi, Sur Kummissarju. hemm problemi marbuta mal-ekonomija, dan wassal għal dejn, għal rati għolja taqat u kwistjonijiet oħra li mhumiex daqshekk ċari, imma li jeħtieġu soluzzjonijiet ta' malajr. U waħda minn dawn huwa l-użu effiċenti ta' riżorsi madwar l-Ewropa. 3 biljun persuna eh, fil-klassi medja, ftit ta' snin, u persuni f'pajjiżi li qed jiżviluppaw irdu jibbenefikaw mill-globalizzazzjoni iżda ma rridux ninsew li r-riżorsi huma limitati. Aħna rridu ngħixu b'dak li sa fejn nifilħu. U rridu niżguraw illi ma nużawx ir-riżorsi b'ċertu egoizmu. L-unika mod kif dan nistgħu nagħmluh huwa billi nużaw ir-riżorsi b'mod li għamel sens Neħtieġu programm alternattiv illi jisħaq fuq l-użu ta' riżorsi b'mod effiċenti. Jekk aħna irridu nirranġaw il-problema ta' sigurtà ta' riżorsi fl-Unjoni Ewropea hekk irridu nagħmlu. Irridu nindirizzaw ukoll il-kwistjoni ta' nuqqas ta' riżorsi fuq livell globali illi din tista' biss tmur għall għar Problemi globali jeħtieġilhom soluzzjonijiet globali u għalhekk l-isforzi tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx isiru għal xejn. L-Unjoni Ewropea irrid ikollha rwol ta' mexxej globali u tappella biex il-pajjiżi l-oħra wkoll jużaw ir-riżorsi b'mod effiċenti. Xtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi għar-rapport eċċellenti tiegħu. Grazzi sur Panajotov, issa sur Eko tal-żewġ minuti u nofs. Grazzi President, grazzi li rapporter għal dan ir-rapport tiegħu. Dan ifakkarni fil-rapporti annwali u l-balance sheets annwali tal-kumpaniji l-kbar. Dawn spiss jgħidu u jisdu l-attenzjoni għażieda kbira fil-prezz tal-materja illi waslet għal telf ta' biljoni ta' euro f'profitti. Um, ta', ta biljoni ta' euro fi profitti, skużawni. Uma mhux dejjem ikunu il-konsumaturi mhux dejjem ikunu jistgħu jħallsu dan il-prezz. Jekk naraw rapport annwali ta' Unilever naraw li tilfu żewġ biljun euro. Dawn qegħdin jgħidu illi l-opportunitajiet tal ġejjini huma kif nistgħu nindirizzaw il-fatt illi riżorsi naturali tagħna qegħdin isiru dejjem aktar skarsi. Din hija l-aġenda, mhux biss dik li tħares l-ambjent imma dik ekonomika wkoll. Dan ifisser illi negozji kollha bħalissa qed jagħmlu qed jaħdmu biex jagħmlu xi ħaġa dwar dan fl-Olanda bħalissa wieħed minn kull ħames negozji qed jaħdem fuq strateġija dwar kif jista' jindirizza din il-problema wieħed minn kull ħames negozji. Huma mhumiex konxi mill-ħtieġa illi jasploraw modi ta' kif jistgħu jamministraw ir-riżorsi naturali tagħna. U għalhekk għandna programm tal-Kummissjoni hawnhekk illi għall aħjar affarijiet, tkellem dwar l-aħjar suġġetti, kif ser nindirizzaw dan ser namlu dwar it-trasferiment tal-pis mix-xogħol għal materji kif ser nimplementaw ir-regolamenti attwali bħal pereżempju d-direttiva dwar l-iskart ser namlu biex nizguraw illi dan jitwettaq fis-settur tal-agrikoltura u f'setturi oħra u kollu biex niksbu l-aħjar indikaturi. Għalhekk dokument tajjeb aġenda tajba immissa irridu nxamru l-kmiem u nibdew naħdmu. Din hija importanti ekonomija effiċjenti li tħares l-ambjent tista' toħroġna minn din il-kriżi ekonomika ma l-affarijiet irridu noħduhom bis-serjetà. Jekk naraw is-settur tal-proċessar tal-iskart, kif nindirizzaw? Dan huwa kruċjali rridu nibdlu l politika tal-agrikoltura tagħna kif ser nindirizzaw il nutrienti b'mod effiċenti. Dan irridu nindirizzaw għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu kunu effiċenti fil-mod ta' kif aħna namministraw ir-riżorsi tagħna dan huwa l-ġejjin din l-ekonomija li tħares l-ambjent u l-unika ekonomija li neħtieġu għall-Ewropa. Grazzi. Vielen Grazie ħafna, Sir Eickhardt. L-Onorevoli Witzki. Grazie Afna, President, Commissario, colleghi. Permettu li ringrazzja l-Sur Gebrandi al rapporto tijaw. Eh, ħarxu l-ambjent un frankaw risorsi ħaġa tajba, ma ċerta elementi li ma nħoddux li huwa aċċettabbli. Hemm appell li ndaħlu uh, taxxa doppja taxxa doppja ambientali fuq risorsi naturali u li napplikawa fil-Europa kollha. Meta wieħed iżomm f'moħħu qegħdin f'reċessjoni ma nħoss li hija soluzzjoni tajba. <clears throat> direttiva dwar l-ego design u koll tista' twassal għal iżjed burokrazija minn flok li tagħmel kontribut għal ħajja ta' ċittadin Ewropew. Hemm dettalji oħra jiena nista' faħħar dawk l-elementi li jixtiequ jsaħħu r-reċiklaġġ eh, eh, jissaxħu eh, il-proċess ta' kompostjar u kullħat jixtieq li neħelsu mill-landfills. Eh, dak affarijiet li nista' nappoġġa, ma jien eh, nitlob li taqblu miegħi meta ngħidu li għandna nkunu kontra l-inżommu l-inċenerazzjoni ġist tista' tkun kontraproduttiva u jiena raġunijiet li għad mhux ħankun nista' nappoġġa rapport. Grazzi. <clears throat> Grazie ħafna Zurdowski. Doski. Niskuża ruħi għax forsi e, e, il martello zajtuk minni wisq. Grazie ħafna, e, Sur Rossi. Grazie, President, dan huwa kemm ħafna drabi il kwestjoni principali trattat minn parlament jittrataw kważi esklusivament kwestjoniet ambientali. Intervent biss u jekk biss fuq livell Ewropew idajje fl-intrapriżi tagħna u ċittadini tagħna. Avvantaġġ pajjiżi terzi biss. Regoli riġidi u eh, mimlijin eh, pizzijiet eh, poġġu un avvantaġġ ta' pajjiżi terzi li għandhom inqas piżijiet bħal dawn. Trasferiment ta' dawn l-intrapriżi wkoll wassal għal dajfin minħabba illi Eh, ma jibqawx eh, taħt l-istess regoli riġidi u bekk il-ċittadin tagħna qed iġu penalizzati darbtej eh, terf ta' komitet tal-Ewropa jfisser li noħorġu aktar tard mill-kriżi u għal daqstant fil komitet tal-Ambjent votajna kontra r-rapport. Jekk ir-riżultat tal elezzjoni tal-votazzjoni fil-Kamra it punti l-iktar kontroversjali jekk nkludu kwistjonijiet pozittivi li jfis il rapport il-vot tagħna jista' jwassal għal astensjoni jekk għal kontrarju se nivvotaw kontra ma. Vielen Dank, Herr Kollege Rossi. Es folgt nun. Grazie, ħafna. Naddu issa għas-sur Hartong għal-minuta u nofs. Grazie ħafna President, aħna qed nitkellmu dwar ir-rapport ta' Sur Garabandi ta' dwar l-effiċenza tar risorsi. Sur Garabandi offra ħafna kliem imma flankament ma ma qal xejn ta' konkret. Jitkellem dwar paradigm shift, dwar reċiklax fl-ekonomija, effiċenza tar risorsi, l-esmu eh, le agenda zir ambizzuża, jitkellem minn perspettiva tal-life, jiena frankament m'għandix idea eżattament fej jixtieq imur jew fej jixtieq juħodna, ma dan jfisser li kull ma jagħmel huwa ħafna flus għal ħbieb tal-ambjentalisti tiegħu dakja. nħossu li huwa klientaliżmu u jagħmel referenza għal taxxi fuq il-miżbla eh, politika ta' skart u anki aki fuq l-skart u qed jipretendi li namlu supervizjoni tal-proċessat eh, tal-iskat eh, fil pajizi membri aħna nishti u li aħna favur l-efficienza fil risorsi ma nibdaw l-ideat stupti minn sur Gerbrandi u aħna xħana minn minn rapport stuptu aħna għet eh, jgħid jagħmel referenzi għal kriterja Eh, iżjed eh, diffiċli għal eh, l-iskart. Il-rapport tiegħu jien li ħan għamel huwa nuża dar rapport unħalli fl axħar l-għanda ta' zibel li żied qrib tiegħi li għandi għawek. Grand Sur Hartong għandek Sur Hartong għandek mistoqsija Mr. Garbrandi dispost rispondi? Grazie ħafna, President. Jina nifem Nistur ħartonk barra ma, ma jifimx direzzjoni li jishtimur. E, forsi unaqra e, ma tantx f postu e, Qed titkellem dwar għanijiet ambientali ma jekk jekk tara kemm qed nunfqu qed nunfqu 20 biljun euro fuq il-ram xifti eh, snin ilu kien bis-sitta, sitt biljuni. Dak hija aġenda ambiental, ta' ambientalisti jew eh, aġenda ekonomika. Grazzi ħafna tan-mistoqsija tiegħek jgħid is-sur ħartok kien iżjed kumment mill-mistoqsija, ma jiena nħoss li verament eh, tant tħawat b'daw l-affarijiet li qed taħseb fuqhom ma kif għad fir-rapport tiegħi. Iva għandna bżonn ovvjament nużaw Eh, eh, sens meta kif kif nitrattaw il-materjali, ma mhux kif jara l-partit tiegħek. Grazzi ħafna sur ħartu. Issa nagħdu l-kallima eh, oħra, Nissur Zibra żewġ minuti. Grazzi ħafna President, jien nixtieq nibda milli nirringrazzja r-rapporter Sur Garbandi u r-sedu rapporter għal dan ir-rapport verament tajjeb imma forsi jien nista' nħares l-ula fl-istorja u nara x'tib ta' fatturi influenza u situazzjoni li aħna nsibu l-nanfusna fija bħalissa fl-Europa. Nħarsu lej l-elementi essenzjali ta' dik situazzjoni. Nħarsu lej l-efficienza, nħarsu koll lej l-efficienza ta' risorsi. Nukinem nofs ettaru ta' biex wieħed jitma' mm, fit ċina fi jitla ċerta numru ta' persuni, messa l-Europa ħafna zjed. Għalek, aħna edin minħas eh, għanna sistema differenti minn ċina, per eżempju, aħna dak li sviluppajna u li konna approċ li razzjonali eh, u provajna kontrollaw natura għamilna riċerka tal-prinċipji tan natura u provajna nitrasferu għom għall-ekonomija. l idea hija li kulħadd ikun responsabbli eh, u li jħossu li qed jagħmlu xi ħaġa tajba għal soċjetà ġenerali. Ovvjament, inċentivi il-prezzijiet kien inċentiv tajjeb. Il-proposta li għanna u għek u għedin jiffokaw fuq il-sistema tal-prezzijiet um, u saċertu punt għed jippruvaw jinternalizzaw l-spejjes esterni, nħossu li tamel sens. Imma għek il-problema u aspet differenti, għax evidentement għanna bżon li jkonna qbil fis-soċjetà u fil-politika biex ikonna l-aħjar influenza. Din hija waħda mill-isfidi jew l ewlenin imbagħad ovvjament hemm id-dispożizzjonijiet u liġi huwa tajjeb li wieħed ikollu disċertu dispożizzjonijiet, imma fil-livell Ewropew għandna bżonn niffukaw prinċipalment fuq l-implementazzjoni u mhux noħolqu iżid burokrazija. Grazzi. Sibo. Grazzi kollega Siber. Is-Sur Girek. Pjaxu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 li għandhom jiġu solvuti b'mod eh, għaqli, nużaw tajjeb ir rizorsi u nippromovu mod ieħor ta' konsum. U bekk il-popolazzjoni tkun tista' tiżviluppa b'mod armoniku fil-ekonomija bil-materji primi il-materji nibdluwam mtuhom valur mizjut għadaqsant iċ-ċina Eh, tħaddem ċertu eh, materjal f'pajjiża stess, id-delokalizzazzjoni tal-ekonomija enerġi t-kaset pitċat faqqar l-Europa. Xarridu namlu sabiex nużaw aħjar il-minerali, l-ilma, il-boskijiet tagħna, l-art tagħna. L-ewwel nett irridu nużaw materjal sostitut u nirriċiklaw il-materjal tagħna rridu nużaw ir rizorsi tagħna billi nużawhom fil-komunitajiet lokali l ewwel nett ukoll rridu noħolqu kundizzjonijiet ekonomiċi u fiskali fl-Unjoni Ewropea sabiex il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea l darboħra jirġaw jsiru kompetittivi. Raba pont, rridu niġbdu l-attenzjoni tal-Kummissjoni fuq politiki ta' protezzjonizmu ta' ċertu pajjiżi ta' WTO. Grazzi. Filin tanka kollegi Gierek. Grazzi, kollega Gierek. L-Onorevoli Kramer, għal minuta u nofs. Grazzi, President. Jina u kol nishtaq nirgrazza l-Sur Gerbrandi għal rapport tijaw. Nista nappoġġa ħafna mill-punti hemm fir rapport U tajjeb najdu li rridu nelbu l-ostakli fis-suq intern. Irridu neħilsu minn daw l-ostakli meta niġu għal ġestjoni aħjar ta' riżorsi. Ħafna mill-punti li saru uħut minnhom ma validi oħrajn le il eh, għanna raw skarsità dak l għandu xaqsa L-użu tar-ram eh, naqas għaliex ir-ram ma tantx għadu komuni. Hemm bżonn ta' aktar investiment u qed naraw illi aktar qed jiġi investit fil-materja prima. Mhux għax dawn qed jeħleb ma hija huma investiment u rridu xi tip ta' analiżi u nistgħu naraw illi ħafna drabi dan m'għandux jaqsam xejn mill-iskarsità tal-materjal. Punt li qed jibat messaġġ ħażin li fuq l-Eco Design Directive aħna ma naħsbux li għandna neħu l-prinċipju li nsibu soluzzjoni aħjar fil-qasam ta' kompetizzjoni uħud ġamlu referenza għal diktat ekoloġiku. Tajib nħarsu lejn il-krizi smajna dwar il-kustjoni ta' taxxi ġodda sabiex ikun hemm ġestjoni aħjar ta' rizorsi. Grazzi. Is-Sur Zeber ixtaqt saqsi domanda li Sur Kramer, grazzi President Sur Kramer. Inti qed li um, ħafna flus li tiġi investita għal daqsin ta' ewwel prezzijiet il għandek li sibi immexxija minn taqmiri ta' inflazzjoni forsi Is-Sur Kramer jaħseb li sibi qed iħorġu l-iskarti tal ewro Din hija kwistjoni ta' evalwazzjoni politika dan m'għandu xaqsam xejn ma' dan dibattitu, però billi staqsejt id-domanda nirrispondik. tara rapporti ġembru frar ġew publikati miljon euro mill-Bank Ċentrali sabiex niżguraw likwidità f'ċertu stati membri. Għal daqstan dak li għaddej palissa huwa momentarju Pero dan jista' jwassal sabiex ikonna e, situazzjoni tmur għallar fuq soq tal-materja prima li dawk illi qegħdin jixtru l-bonzi preferi investu fil-materja prima. Grazzi sur Kramer. L-onorevoli ħassi għal żewġ minuti. Eżis kollegi. Grazzi mill-qalb lil Jan Gerben Gerbrandi għal bieċa xogħol ek tajba, irridu ntejbu l-effiċenza tar rizorsi tagħna minħabba illi hija ħaġa inevitabbli jekk irridu nkomplu bil-prosperità li għandna ma rridu nużaw inqas risorsi naturali. Hija ħaġa tajba li l-Kummissjoni rikonoxxi dan u li ħarġet broadmap illi aħna napoġġaw. Forsi ma tantx nistgħu napoġġaw però illi f'sentej ma ħarġu b'xejn prattiku f'dal-qasam, per eżempju, il-fat illi ma tajibniex l-efficienza ta' kif nużaw pakettijar tal-metal ma nix sistema li skopri l-Unjoni kollha hawnhekk. Ir-rapport mill-Kumitat Ambientali jitratta l-ħtieġa ta' indikaturi ċari u effettivi li n nidentifikaw il-miri tagħna. Dan huwa meħtieġ jekk tassew iridu nimxu l qudiem u jekk iridu niksbu il-miri tagħna fuq livell Ewropew ngħaddu mill-paroli għal fatti. Hemm bżonn li konna tnaqis fl-ammont ta' riżorsi naturali użati ma dan mhuwiex biżejjed il-mod kif nikkun smawhom huwa importanti imma m'hemm l-ebda eh, raġuni għalfejn naqsu dan jekk il-konsum dan kompli jizdiet, il-riċiklar għandu eh, jizdiet u naħseb li dem nitkellmu fuq mod politiku fejn individwi tħattu dwar id-diffikultà biex wet jikseb il-metall imma għadna maħniex nirriċiklaw iktar minn wieħed fil-mija. Hija ħaġa tajba li tipprova tirriċikla appliances elettriċi maħna drabi l-ispejjeż jiġu multiplikati b'ħamsin darba. Ħaġa li qed naraw hija splużjoni fl-industrija ta' extractives li qed toħloq problemi ambientali speċjalment fit-tramontana. Kellna diversi problemi brabta ma' żieda f'emissjonijiet ikkawżati minn din l-attività u għal daqstant irridu so dawn uh, l-attivitajiet ta' dawn l-industrija kif irridu nsolvu l-problemi tagħna, grazzi. Is-Sinjora Rosbach, grazzi. Il-Parlament kienet jipprova jindirizza l kwestjoni ta' titjib ta' użu ta' rizorsi fl-Ewropa billi innaqsu l-konsum għanna inizjattiva sabiex insaħħu kooperazzjoni u naqdu l-risorsi komunitana sa ċertu punt, imma l-fej l-Unjoni għandha tiddeċidi kif stati membri jadblokkaw u jużaw risorsi tagħhom illi jinsabu fit-territorju tagħhom. Hemm il-kwistjoni tas-sistema tal-ġestjoni tal-iskart ħaġa li trid tiġi indirizzata fuq livell nazzjonali u m'għandix issir minn diktat Ewropew. Trid tiġi adattata kull darba għal kondizzjonijiet lokali, nazzjonali u reġjonali. Nisimgħu ħafna fuq phasing out tas-sussidji dejja tajba, ma dan kollu. Hemm rekwiżiti oħrajn? U għalkemm ir-rapport inkludi punti pożittivi, data xjentifika aċċessibbli li titkellem dwar użu ta' riżorsi effiċenti u ma ninsaw għannu nsaw napoġġaw rapport sankun kun qed fil-grupp tiegħi. Għanna bżon żewġ regolamenti ma tkellimniex dwar il-mod kif nesportaw skart lej pajjiżi terzi fl-Ewropa bħal skart eh, tal plastik per eżempju, din hija ħaġa li trid tiġi indirizzata. U tista' tiġi indirizzata fuq livell Ewropew għandha tiġi indirizzata kemm indirizzata nitilfu aktar postijiet tax-xogħol. Grazzi, sur Imma jasas. Eżis kollegi, rridu nsolvu ħut mill-problemi urġenti bħal qatt u finanzjament pubbliku. U naħseb li nħarsu ħarsa madwarna u naraw kif nistgħu nużaw aħjar dak li hemm disponibbli għalina konna użu effiċenti ta' risorsi. Irridu niżguraw li nistgħu noħolqu sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea fejn innaqsu l-ammont ta' skart u nerġgħu nużaw dan l-iskart. U din għandha tkun waħda mill-prioritajiet prinċipali fil programmi ta' innovazzjoni Ewropej rridu użu iktar sostenibbli, rridu għażla aktar effettiva, riċiklar ta' skart u dan u l mod kif nistgħu niżguraw il tagħna u tal-pjaneta tagħna għandna bżonn użu ktar effiċenti ta' risorsi u din hija sine qua non għal dak li għamlu fl-ekonomija rridu niżguraw li kulħadd ikun fitri it-tajba sabiex nizguraw il-ġit tagħna u anka noħol u possibiltajiet tal-ġenerazzjonijiet tal-ġejjini sabiex huma jixtajb ukoll irdu nużaw ir-żursi tagħna skont dak li tista' toffri id-dinja tagħna. Grazzi. Grazzi sur imbrasos, Signora Vertman għal minuta u nofs. Grazzi, eżis kollegi. Aħna għanna kriżi strutturali inkollu għaddejja u dan turina illi l-Unjoni trissib modi ġodda biex ikollha ekonomija li tħares l-ambjent u tkun sostenibbli. Irdu noħolqu postijiet ta' xogħol ġodda u dan nistgħu nagħmluh permezz ta' ekonomija aktar effiċjenti fir-riżorsi tagħha. Irridu naqblu biex nindirizzaw setturi li palissa ma tantx qed intuhom daqshekk attenzjoni. Irridu pereżempju naraw l-użu dejjem jikber tal-prodotti alimentari u l-mod ta' kif aħna qegħdin nitrattaw l-ekosistemi tagħna u għalhekk naħseb li hija aħna ser inkunu sostenibbli u effiċjenzi fl-użu tar-riżorsi tagħna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi tagħna, irridu noqogħdu aktar attenti kif nużaw il-materja prima, l-ikel, u rridu nibatu dan il-messaġġ liċ ċittadini tagħna. U importanti illi namlu kontribut, natu kontribut attiv fuq livell Ewropew, imma ovvjament l-autoritajiet lokali, nazzjonali u reġjonali u koll irritu jagħtu l-kontribut tagħhom. Grazzi tar-rapport, grazzi l-kellim li jmiss is-Sur Franco għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja lil kollega tagħna għall kwalità għolja tar rapport tiegħu. Ser ikun pjaċiri li nivvota dwaru. Kif tafu kollegi l-ekonomija tagħna l-industrija tagħna fl-Ewropa tiddependi fuq ir-riżorsi fuq il-materja prima fejn il-prezzijiet huma dejjem aktar instabbli u volatili u fejn fi klima ta' kompetizzjoni internazzjonali l-aċċess mhuwiex garantit. Iċ-Ċina fil-ġejjeni ser ikollha seta kbira fuq il-materja prima u ser ikun meħtieġ biex noħolqu il prodotti high-tech tagħna. U għalhekk aħna irri ma rridux nibqgħu dipendenti fuq dan fuq dawn ir-riżorsi billi nippromovu l-innovazzjoni u r-riċiklaġġ. L-Unjoni Ewropea trid timxi lejn ekonomija ċirkolari fejn iċ-ċirku ta' ħajja tal-materjali ser ikun priorità mill-istadju ta' disin għal l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-iskart. Il-valur tal-enerġija, il-valur enerġetiku tal-iskart ukoll irridu nindirizzaw, irridu naraw xandu jkun l-użu sostenibli tal rizorsi meta dawn l-aspetti ġew traskurati fil-passat. Irridu naraw rizorsi tal-foresti, l-injam hija enerġija, hija rizorsi tal-enerġija li tiġġedded ukoll eh, materjal li bih nistaw eh, nibnu huwa naturali u jekk naraw l-ekonomiji tagħna naraw li rridu nkunu aktar proattivi fl-użu ta' riżorsi tagħna biex insibu it-triqa tkabbira għal darbohra. Irridu nħeġġu l-kumpaniji fl-Ewropa biex joħorġu prodotti aktar innovattivi, prodotti li jdumu aktar. Irridu wkoll narfu lill konsumaturi nedukawhom biex jaġixxu b'mod aktar responsabbli. Jien ser nappoġġa l-esperimenti dwar eh, it-tikketjar ambientali tal-prodotti tal illi jagħtu informazzjoni kredibbli l-Ewropej dwar reperkussjonijiet ambientali tal-lażliet tal-konsumatur, pal pereżempju l-ilma huwa fraġli u warari u din il-ħaġa marridux ninsewa. Grazzi Sur Franco. Kellim li mis is-sur Kutax għal żewġ minuti. Grazzi. F'dawn l-aħħar 12 sena irrajna illi kien hemm żieda notevoli fil-prezzijiet tal-materja prima fuq livell globali. Rajna wkoll il-volatilità ta' dawn il-prezzijiet fl-2010 44 miljun ta' persuna intlaqtu mill-faqar minħabba iż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel. Dan wassal mhux biss l-iskarsezza tal-riżorsi imma wkoll l-użu mhux effiċenti ta' riżorsi u l-spekulazzjonijiet fis-suq. F'dan il-kuntest unjoni Ewropea trid taħdem biex issib sistema globali tal-użu tal-tqassim ta' riżorsi tad-dinja. Aħna rridu nistaqsu lil kummissjoni biex l-Eżekuttiv Ewropew biex isegwu l-standards tal-fair trade aħna rridu nkomplu fl isforzi tagħna biex inneħħu l-xkil ta' tariffi u rridu niżviluppaw servizzi ekoloġiċi. Dan huwa pass importanti biex ikonna użu aktar effettiv ta' riżorsi biex nikkonkludi nixtieq infakkarkom illi l-ispekulazzjoni fuq il-materja prima għandha impatt dirett fuq il-ħajja ta' miljuni ta' persuni twassal għal faqar ta' ħafna għal daqstant huwa assolutament obbligatorju illi aħna ma nħallux din il-prattika tibqa' titwettaq. Grazzi. Grazzi kollega Kutax. Il-kellim li jmiss, il-kellim għal jmiss, il-sinjura Romani għal minuta Grazie, President. Aluksi haluan kiittää raportoija Jan Kerpan Kerpandita erinomaisesti. Komissarju, nishti nibda billi nirringrazzja l sur Gebrandi għal rapport eccellenti tiegħu huwa jinvolvi l-opinjonijiet tagħna kollha u naħseb li fir-rapport naraw illi hemm importanza kbira tal-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid ta' dawn il-materji li huwa dinja l-qalba tal-problema li għandna fl-Ewropa, aħna mhux qed nagħmlu biżejjed ir-rati ta' riċiklaġġ tagħna huma baxxi wis għal daqstant hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu. Naraw il-problema wkoll tal-ħela tal-ikel. u Din hija parti importanti mill-katina tal-ikel u rridu ndaħlu l-effiċenza fil-katina tal-ikel Is-Sur Gebrandi f'rapport tiegħu jisħaq dwar l-importanza tal effiċenza u kif aħna nħarsu r rizorsi tal-foresti tagħna li nużaw l-injam għal-bini pereżempju din ukoll hija ħaġa importanti meta niġu biex insolvu din il-problema. Grazzi. Is-Sur Butiko ferra żewġ minuti. Iva, grazzi tassew, President. Kummissarju, rapporter, eżis kollegi, Jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi l sur Gebranti għal rapport tiegħu jekk naraw il-messaġġ illi ser nibatu mid-dibattitu tagħna u mir-riżoluzzjoni li ser nieħdu dan għandu jgħid illi fi rigward tal-pubbliku in ġenerali l-Istati membri u l-ekonomija hemm kooperazzjoni b'saħħitha bejn il-Kummissjoni b'mod partikolari l-Kummissarju Potoċnik u l-Parlament Ewropew dak li għandux jaqsam l efficienza fl-użu ta' rizorsi jina naħseb li tal-fatturi deċisivi il-kol aħna familjari magħhom nafu sew illi l-Ewropa qiegħda dejjem jisir aktar dipendenti fuq l-importazzjonijiet ta' rizorsi. Meta mqabla ma' reġuni oħra madwar id-dinja nafu illi tkun tajnuna konsiderevoli għas-setturi ekonomiċi tagħna jekk aħna nkunu nistgħu inkunu aktar effiċjenti fl-użu ta' riżorsi tagħna. Rajna l-kalkoli tal-Kummissjoni nafu illi ser inkunu Nistaw noħolqu 3 miljun impjieg jekk aħna neħdu baktar serjetà l-effiċenza fl-użu ta' rizorsi tagħna. Il-punt deċisiv huwa jekk u ser joħorġu l-atti tagħna, jekk u ser neħdu azzjoni hawnhekk minn dan l-arfin. Dan jiddependi fuq il-gvernanza tagħna fuq il-Parlament Ewropew imma b'mod partikolari ser jiddependi fuq l-Istati membri, fuq l-ekonomija u fuq atturi oħrajn. Kulħadd irid jaħdem id fit u hemmhekk naraw li tinsab il-problema u hawnhekk iridu nkunu ċari. Forsi Il-lista tiegħi mhijiex kompleta imma jiena rajt erba' stati membri fejn hemm pjanijiet ta' effiċenza fir-riżorsi l-Olanda fl-2010 l-Awstrija l-Ġermanja u f'Marzu ir-Renju Unit. Hemm stat membru wieħed il-Ġermanja illi diskuta dan fuq il-livell tal-kabinet. Nafu illi ħafna Ministri tal-Ambjent il-mentaw fil-Kunsil u blokkaw il-proposta tal-Kommissjoni il-koll irridu nkunu aktar ambizjużi hawnhekk. Kif qed irridu nibatu messaġġ ċar immens. Għall-inqas irridu nafdaw li nanfusna illi ser natu eżempju li ser inwettqu dan ix-xogħol inkella ma nagħmlu xejn. Grazzi, issa l-minuta Jana Kukakis. Bħalissa ċittadin eh, Ewropew eh, medju jiġenera madwar 6 tonnellati ta' skartu jiena nappoġġa eh, l-ideja illi kunem iktar riċiklaċ u iktar użu mill-ġdid. Imma xorta għamilna passi l-qoddim fil-Renju Unit 40% tal-iskart minn kull dar qed jiġi riċiklat meta mqabbel ma' 11% ta' 10 snin ilu il rapportera me suġġerimenti tajbin imma xorta ħareb xi rakkomandazzjonijiet li ma tantxu huma prattiċi bħal pereżempju eżempju eh, proibizzjoni ġenerali fuq eh, skart li jintefa' fil bliet. Kulħadd irid uh, iddaħħal din it-taxxa fuq l-iskart li jintefa' fil bliet. Imma din mhijiex soluzzjoni għal kull tip ta' problema. Naħseb illi r-riżorsi tagħna għandhom jiġu ġestiti b'mod li ma sara lill-ambjent u rrit ikonna wkoll miri realistiċi bi tranzizzjoni eh, gradwali li tħodna li l inmi l misbliet u dawn irridu jissir fuq irridu jisiru fuq li tal-istati membri. Grazzi ħafna, s-sur Szymanski għal minuta. il-dispozizjoni illi titkellem dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' CO2 anki uh, il-limitazzjoni tal-konsumi u jiġifieri eh, użu iktar għaqli ta' rizorsi miex deċiżjoni li tista' tittieħed eh, għalija mingħajr ma wieħed iqis ir-realtà x'inhi l-emissjonijiet tal-CO2 qegħdin idaħluna f'ħafna spejjeż. Jiena naħseb illi meta aħna naħdmu nieħdu dawn id-deċiżjonijiet iridu nqisu wkoll elementi ekonomiċi u soċjali għaliex aħna nabżon ta' iktar tkabbir. It-tkabbir aħna ma nistawx naslu għalih biss dawn l-argumenti għaliex inkella aħna sensibu ruħna eh, f'sitwazzjoni ta' problemi soċjali. Il-pedagogija tajdinna li ma nistawx nkunu bolloħ situazzjonijiet fejn il-produtturi ewlenin ta' CO2 ġifiri l-Istati Uniti ċina u l-Indja mumiex qegħdin nisegwu fil-passi tagħna. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Gardini, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna nitkellmu dwar l ħarsin tal-ambjent u tkabbir ekonomiku dan huwa suġġett importanti li l-kol naqblu fuqu. Użu iktar effiċjenti tal-riżorsi għandu rwol importanti ħafna u huwa assolut assolutament il-dmir tagħna illi eh, nwieġbu għal ħtiġijiet tal-ġenerazzjonijiet ta' issa, imma ma nistax nikkompromettu laqas il ġejjini tal-ġenerazzjoni li ġejjin. Jiena hawnhekk konvinta illi irridu nipromuovu kultura u għalhekk hawnhekk jiena mħasba dwar eh, ċerti aspetti illi hemm fil-proposta tal-Kummissjoni imma li huma wkoll iktar misħuqa fir-rapport ħafna minnhom issemmew diġà Imħazba jena per eżempju dwar il-trasferiment ta' tassazzjoni mix-xogħol għall-ambjent. Jien naħseb li jekk ma jkunx hemm valutazzjoni tal-impatt sħiħa u serja anke fuq livell makroekonomiku, dispożizzjoni ta' dan it-tip eh, jista' jkollha biss effett illi tigrava il-pis fiskali li huwa diġà kbir fuq iċ-ċittadini tagħna dwar il-drawiet u kif niklu waħna sur Florence deġa eh, tkellem fuqom dawn u waħna ma nix najdu waħna li ċittadini xandom jiklu kemm għandhom jiklu proteini li huma minn oriġini tal-annimali Eh, il-Parlament Ewropew diġa tkellem kontra il-ħela tal-ikel għal 20% tal-ikel fil-fat eh, jinħela u jispiċċa fil-skart. Jien naħseb illi eh, nistaw inkonna approċ iktar realistiku u kostruttiv għanna nappoġġaw il-dawk il-proposti li waslu biex jaġavollaw l-SMEs, il-teknoloġija innovativa, riċerka, l-innovazzjoni, imma ħna rridu naħdmu wkoll anki ma' dawk li jipproduċu li kunem indikaturi ċari u affidabli eh, fuq minn fej ġejjin dawn il-rizorsi li kunu bazati mhux fuq aspetti ekonomiċi imma anke fuq xjenza. Fl-Italja aħna najdu il-qattusa ġilija friħam omja tagħmel eja ma niġrux wisq. Frau Kollegin Gardini. Grazzi, Signora Gardini. Sur Pitikofe, għandu mistoqsija li ktaċċetta? Sur Pitikova. Grazzi, Sur President. Jena irrit nifhem xi ħaġa hawnhekk. Jekk se namlu suġġeriment li ikkonna taxxa fuq ir-riżorsi mela dan kif jista' ikun pis addizzjonali fuq iċ-ċittadini u jekk u minnu li il-produttività fil-xogħol żdiedet eh, iktar mill-produttività tar rizorsi Ewropea mela allura kif maħniex mixin il-qudiem fl-ekonomija tagħna. Signora Gardini. Eh, intanto io penso che quando si parla Jiena naħseb li aħna meta nitkellmu fuq taxxa nkunu għadna ma qisniex li taxxa tkun sirqeda telimina tax-xoħra, però jiena naħseb li t tassazzjoni jina fil-fatt nemmen fis sussidjarjetà u jkolli ngħid li t-taxxa tinsab fuq hija kompetenza tal-istati membri u għalhekk aħna t-niprofaw neħol neħolqu inċentiv, kultura ta' inċentiv u ma nimpożnux dan it-tip dawn it-tip ta' taxxi, però llum ovvjament il-diskussjoni għawisa ħafna u għalhekk diġà rajna li il-fatt li nħaffu l-affarijiet wis ċertu toroq anke jekk huma pożittivi miri jien waslu għal ħafna problemi. Grazzi. Film Dank, fakulin. Grazzi, Signora Gardini. Is-Sur Gruta, żewġ minuti. Grazzi, President, Sur Kommissarju, Rapporteur, Shadow Rapporteurs. Irrida hija qawwija imma nistaw najdu illi aħna dajfin. Kulħadd irid jimxi fid-direzzjoni tajba ma kif se naslu miżuri volontarji rajna kemm il-darba kemm fil-qassam tal-produzzjoni tal-karozzi u bnadi oħra mar nexxewx. U l-użu effiċenti tal rizorsi hija xi ħaġa illi tagħmel sens kemm in perspettiva ambjentali, ekonomika, agrikola u ħafna perspettivi oħrajn. Imma Meta ħna nħarsu lejn il-bankijiet li suppost huma kopati mill-membri tal-Kunsill u narawhom eh, li huma mhux eh, u huma wkoll qegħdin jitilfu xi ħaġa dan ir-rapport eċċellenti tas-Sur Gebrandi. Aħna dan is-suġġett ina naħdmu fuqu u rridu niddeċiedu jekk fil-ġejjeni irridux nejxu komdi fl-Ewropa jew le u kif se jkun l-ambjent ta' eh, fl-Ewropa u kif se niksbu uh, l-istrumenti biex naslu fejn irridu naslu l-internalizzazzjoni ta' spejs esterni mhux se jwassanna jekk se niġsu l-ilma u l-arja l-ura dawk li niġsu jridu jħalsu bħal saħna qed nħalsu l-assigurazzjoni tas saħħa u affarijiet oħrajn qed inħallsuhom permezz tat-taxxi tagħna, Sinjura Gardini. Dawn huma spejjeż li jridu jkunu internalizzati, jridu nkunu koraġġużi għalbena għaliex biss b'dan il-mod aħna nistgħu niffaċċaw l-isfidi li qed jistennewna il-qudiem il-popolazzjoni ta' dinja edha dejjem tikber, mhux biss fl-Ewropa, anzi fl-Ewropa fil-fatt edha tonqos. U din hija sfida u għalhekk ir-rapport ta' Sur Gebrandi huwa wieħed tassew importanti u puttatlu eċċellenti għal diskussjoni fuq politika ġdida. Il-Kummissjoni wkoll irridu naħsbu dwar iċ-ċiklu tal-ħajja mhux biss li nagħmlu regolamentazzjoni fuq dak li joħroġ mill-pajpijiet tal egzost tal-karozzi, imma x'qed nipproduċi kif qed nipproduċu, qegħdin nagħmlu ekonomija fir-riżorsi u mhux noqogħdu nitkellmu ħin kollu fuq status quo għalix inkella l-affarijiet se jsiru dejjem iktar olin u aħna se jkunu nagħmlu tajjeb għalihom. Grazzi, Sur Grote. Is Zanoni. Grazzi tassew għal dan ir-rapport tajjeb, issa li mmorru għal ekonomija effiċenti fl-impjeg ta' rizorsi hija inevitabbli u meħtieġa. Fil-2050 popolazzjoni tad dinja ser tilħa il-madwar 9 biljun ruħ u kull persuna ser ovvjament kun tixtieq ħajja ħjar kif wintwera min-naħa tal-Kummissjoni fil-użu ta' riżorsi fl-2050 ser ikollna bżonn l-ekwivalenza ta' żewġ pjaneti dinji biex iżżomm il-popolazzjoni dinjija biex namlu politika Ewropea taħt ideja ta' aktar effiċjenza ta' rizorsi għalek hija ħtieġa anki ekonomika. L-istati membri għalek ridu jeleminaw kull tip ta' tixkila suq ta' riċiklaċ u anki l-użu mill-ġdid ta' l-iskart u jisu wkoll inċentivi ekonomiċi li jipromuovu l-teknoloġija ekonomika għas separazzjoni u diviżjoni tal-iskart li ikolna eh, anki tip ta' l-inċeriment u l-ħruq tal-iskart u anki riċiklaċ tal-iskart. Irridu nishturuna fuq l-indikazzjoni u zaħir ta' rizorsi fl-attività ekonomika kif ukoll fuq l-użu ta' eh, il-carbon footprint u mezzi oħrajn sabiex nipromuovu leġizlazzjonijiet sostenibli u tnaqqis ukoll tal-isfruttament ta' rizorsi. Grazzi. Vielen Dank, Zanoni. Grazzi, Sur Zanoni, e Sur Zimanski, al minuta. Politika ta' riżorsi bilanċata titkun ibbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel, l-effiċjenza, ir-riċiklaġġ u użu bilanċja ta' riżorsi Sfortunatament f'din f'dan ir-rapport eh, dan il-bilanċ ma nsibuħx. Anzi, hemm bilanċ qawwi eh, f'dak li huwa eh, l-effiċenza. Barra minn hekk biex ninċentivaw din l-effiċenza irridu nirrikorru għat taxex. Naraw li qed tiġi proposta taxxa speċjali għal riżorsi imma anki modifiki għal sistema tal-VAT u dan ovvjament se jkollu impatt fuq il-kompetittività tal-industrija tagħna. Dak li qed tipproponi l-Kummissjoni fuq din it-taxxa għalina xi ħaġa inaċċettabbli kemm minn perspettiva konċettwali u anki teknoloġika. Jekk aħna naħsbu pereżempju dwar il-ġestjoni tal-miżbliet tal u tal-iskart. Ġifieri, anke fuq l-osservazzjoniet li għamlet eh, l-industrija jiena ma jistax nappoġġa dan ir-rapport. Issa, issu jibna għal żewġ minuti. Grazzi l-rapporter għaxol li għamel imma jiena rrit niġbet l-attenzjoni ta'kom għal fat li ċerti dispozizjonijiet eh, kelli bil-fors niprezent emendi fuqhom kollha rridu aħna nużaw aħjar ir rizorsi tagħna u nifranka ma dana kollu l-azzjonijiet kollha rridu jkunu immirati biex nżommu l-industrija fl-Ewropa biex għassu għazvilup ekonomiku l iżvilupp tal-akwist pubbliku ekoloġiku jitlob iktar eh, eh, xol minna ħatana tagħna tagħna ma' f'mument ta' kriżi da m'għandux ikun marbut ma' ħolqien ta' spess amministrattivi ġodda. L-introduzzjoni ta' proibizzjoni għal rifjuti u għall iskart hija waħda aċċettabbli imma bċerti limiti massimi u eh, bil-possibilità illi wieħed juża mill-ġdid l-iskart bħala riżorsi Eh, fil-moment li qegħdin ngħixu bħalissa fil-moment ta' kriżi mhux moment li wieħed iddaħħal uh, ta' xex ġodda nħasba wkoll dwar il-proposta li eh, nabbandonaw u ma nibqgħux nużaw il-biogas ma nistawx ninsew il-possibiltajiet tekniċi u teknoloġiċi u għallek il dispozizjoniet li jimmiraw għal eh, kwantità zero ta' skart eh, hija xi ħaġa li mhix realistika. Mbagħad hemm ukoll l-obbligu ta' informazzjoni dwar l-ambjent jiena ngħid iva l-informazzjoni li konsumaturi imma informazzjoni li tkun ċara, trasparenti u tkun limitata għal minimu propju meħtieġ u mhux eh, valanga ta' informazzjoni li twassal biss għal iktar konfużjoni fil-imħuħ tagħhom. Uh, eh, fil-rapport hemm ħafna ideja tajbin imma mhux kollha se jwasluna biex aħna insolvu il-problemi li għandna minħabba kriżi ekonomika ġifieri aħna rridu naraw kif se noħolqu postijiet ta' xogħol ġodda għal ġenerazzjonijiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Hibne għal minuta u nofs is-Sinjura Ulskog. Grazzi, Sur President. L-użu effiċenti ta' risorsi ifisser illi aħna rridu namlu iktar binqas irridu noħolqu tkabbir, impjiegi u dan kollu b'mod sostenibbli skont il-ħtiġijiet tal-ambjent. Dinja xi ħaġa illi qed issir fattur importanti fl-istrateġija tal-kompetitività għandna rridu niffokaw fuq l-innovazzjoni u r-riċerka Eh, fil-rapport naraw li l-Sur Gebrandi et eh, jissuġġerixxi li nwaqfu s-sussidji għal dawk il-kumpaniji illi niċsu l-ambjent u jamlu l-ħsara. U eh, dan huwa moment tajjeb fejn wieħed jista' jagħmel investimenti ġodda biex jinħolqu impjiegi ġodda. Il-istrateġija Romteo hija marbuta mal-fatt illi Eh, ehm, l-użu effiċenti tal-enerġija u tal-rizorsi hija ukoll marbuta ma' sigurtà tal-provvista. Eh, per eżempju hemm l-urban mining li jista' jwassal għal iktar għall industri ġodda u jikkontribwixxi wkoll għall industrija eżistenti li kollhom aċċess għal materja prima li għandhom bżonn. Dan huwa mezz tajjeb kif wieħed jista' jagħmel eh, eh, użu tajjeb tal-riżorsi jużhom b'mod intelligenti u għalhekk dan ir-rapport huwa kontribut importanti f'diskussjoni li hija għaddejja u tibqa' se tibqa' għaddejja. Ma dan ukoll huwa minnu wkoll li l-impatt li naddu t-taxxi mill-xogħol għall-ambjent hija xi ħaġa li rridu nkomplu niddiskutuha. Grazzi ħafna, Sinjura Ulskok. Is-Sinjura Gerling għal-minuta. Grazzi, Sur President. Is-sena li għaddiet il-grupp TI laqa il-roadmap tal-Kommissjoni u anke l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' Deċembru fuq l-użu effiċenti tal rizorsi u aħna appoġġajna bisħieħ id-deċiżjoni li noħorġu dan ir-rapport ta' inizjattiva propja minkejja ir-riservi fuq in-numru ta' dawn it-tipi ta' rapporti li qed jaħroġ bihom il-Kumitat tal-Ambjent. Ġifieri jiena eh, nagħti ġieħ l-isforzi li għamel ir-rapporter imma għal darboħra oħra Il-rapporter huwa biss, ah, skużawni, il-rapport huwa biss katalgu ta' talbiet illi mhux dejjem huma realistiċi u ma jikkostitwixxix strateġija. Meta wieħed jipprova jinkludi kollox żgur ikun hemm ħafna oqsma li wieħed ma jistax jaqbel magħhom fosthom it-taxxa fuq l-ambjent il-fatt li qed jgħidu li l-agrikoltura għandha biss impatt negattiv u anki per eżempju eh, sussidi li għamlu ħsara wkoll l-ambjent l-użu għaqli tar rizorsi huwa għan komuni u ħasra li dan il rapport daħal foqsma li d-delegazzjoni konservattiva tiegħi hija eh, minn inaċċettabbli għal daqstant jiena se nivvota eh, sena stjeni. Kollegin Görling, es folgt nun Frau Kollegin Kohler. Grazie tassa, signora Görling. Għazzewċ minuti, nat il-kelma sur Kohola. Grazie tassa, sur President. kif ġi msemmi fil-mozzjoni aħna qudiemna għandna sfida kbira ambjentali. U għalhekk aħna rridu nħarsu fil meda twila ta' żmien. L-użu effiċenti ta' riżorsi fl-Istrateġija Ewropea tal-2020 ġiet timsemmija wkoll mill-Kummissjoni. Għalhekk aħna rridu namluha possibbli biex niproduċu aktar ikel l-popolazzjoni aktar kbira fil-ġejjeni. U jekk aħna rridu mudell sostenibbli, irridu nibdew minn naħdmu mill-lum. Aħna rridu nagħmlu użu effiċenti mir-riżorsi tagħna sabiex bekk l-ekonomija tagħna bħala xi ġasħija tkun aktar effiċenti u mbagħad bħala riżultat issaħħa il pożizzjoni tal-industrija fuq il-kontest globali. Madankollu rridu nkunu attenti kif nqisu l miżuri tagħna sabiex bekk aħna nużaw ir-riżorsi tagħna bl-aħjar mod possibbli u blaħjar mod sostenibli. U għalhekk jiena għad nirrid nkun konvinti konvinta l-ħtieġa ta', eh, ta dawn il-proposti leġislattivi dak li rridu nagħmlu li nassikuraw li l-leġislazzjoni eżistenti tkun eh, imsaħħa mod aħjar. il leġizlazzjoni hija pjuttost komplessa u hemm ħafna liġijiet li qegħdin eh, jirrepetu ruhom jekk jogħġbok tkellem bil-mod għaliex ninterpret ma sewx il-ħomjak jgħid president Barra minnek, il-mozzjoni għal rezoluzzjoni tmur wis li l-in. Ma nistawx napplikaw leġizlazzjoni li hija taqbel għal kull stat membru tkun l-istess. Fit-tramutana ħna għanna bżonn ċertu tip ta' liġijiet u din tista' tkun ta' għajnuna wkoll meta nġu biex nitkellmu dwar l-enerġija. Il-proposta rigward it-taxxa tista' twassal għal benefiċċji għal kulħadd u mhux biss għar-reġjuni ta' Tramuntana, però xorta waħda nixtieq ringrazzja lill Sur Florence għax xogħol tiegħu li jagħmel bħala shadow rapporteur f'dan il-grupp tagħna. Grazzi tassew, Sinjura Koroħola. Inti kien fadallek eh, ħin biex titkellem, ġifri dan juri li jekk inti trixti li il-kostituenti tiegħek jifmuk, eh, m'għandekx għalfejn taqra daqshekk veloċità għolja. Jekk inti ser taqra test, jekk joġbok ara li l-interpreti kollom dan it-test fidejhom għax tkun iktar ħaġa faċli. Issa l-onorevoli lajnin għal minuta u nofs. Sur President, hija ħasra li minflok nitkellmu hekk mod ħieles irridu noqogħdu nikbu kollox f'dokument. Hija ta' ħasra verament ta' mistija anzi. Mela, ir-roadmap tal-2015 hija deskritta fir-rapport tiegħek bħala trasformazzjoni kbira għal dan is-settur u din il-bidla biex din il-bidla ssir jridu jipparteċipaw il-partit kollha interessati. Għalhekk għanna bżon pjattaforma li tittiġi infasla fi Brussel għal rizorsi kollha u għal joddu għal istati membri għal reġjuni u anke għal komunitajiet lokali. Dan il-pjanijiet moħkom hemm pjanijiet għal l-efficienza tar rizorsi li dan huwa wkoll fil-fatt l-istess suġġett għandna il-napa u napas, -napa u għanna pjanieta bidla u mitigazzjoni, għalek għawnek għanna bżon dawn għanna daw il-pjaniet kolla ta' rizorsi ta' effiċenza u rridu niprezentaw l-istati membri, pero barra minnek għanna bżon xaħġa oħra. Is-sussidji għandhom jitnaqsu kif ġaġi nsemmi Ministru tal-Finanzi u għalhekk ridu naraw kif nistgħu nirbħu lill-Ministri tal-Finanzi u l-Ministri tal-Ekonomija li dak li għandna bżonn u medelli ta' negozju li ta' bilħaq jipremjaw is-sostenibilità aktar mill-konsum ta' riżorsi. Allura verament irridu npoġġu bil-qeda mal-Ministri tal-Finanzi u nerġgħu niddiskutu dan kollu. Anna Blue Card. Miss-Sinjura Merkis. Għandek mistoqsija? Iva, grazzi tassel, Sur President. Is-Sur Leinen, inti għed titkellem fuq uh, pjan ġdid ta' negozju. Għanna bżon aktar minn teknoloġija ġdida u negozju jew mudell ta' negozju. Għana rridu naslu situazzjoni fejn ma jkollniex għalfejn nixtru prodotti ġodda imma nistgħu forsi norganizzaw soċjetà bazata fuq is-servizzi. Għaliex inkella l-prodott jerġa' jmur lura għand il-proprjetarju oriġinali tiegħek tasab li din twassal għal xi ħaġa. Grazzi tassew għal din il-mistoqsija pjan ta' jew mudell ta' negozju huwa mibni b'tali mod biex eh, ovvjament innaqsu kemm l-użu ta' riżorsi tal-konsum u għalhekk il-ċittadin ma jkollux għalfejn joqgħod jinkwita fuq dak li qed jikkonsuma eċetera eċetera. Għanna nabżon pjan ta' negozju fej kolna produtturi li wieħed jista' joqgħod fuqhom il-bidunet tal-proċess sakemm naslu mbagħad għal fażi ta' riċiklaġġ. Umbagħad ikolna tfassil ġdid ta' produzzjoni, anka ta' responsabiltajiet, anki għal l-użu mill-ġdid u din id-direzzjoni li għanna nieħdu. Grazzi, Sur Linen. Issa għandek mistoqsija oħra, blue card oħra. Signora Klaas, żewġ minuti. Grazzi tas Sur President, Kummissarju, Sinjuri. Hemm ħafna idejat li aħna nistgħu Nsibu, pero ma nistawx naħarbu il-kwistjoni tal-popolazzjoni dejjem tikber, il-kwistjoni tal-ilma, tal-ikel. tal popolazzjoni dejjem tikber il kwistjoni tal ilma tal ikel tikber il kwistjoni tal ilma tal ikel produzzjonijiet jew prodotti li dejjem ovvjament din kunu ktar mafusa bihom. Allura l-użu aħjar ta' rizorsi hija ħaġa li rridu naħsbu dwar meta nitkellmu dwar ċiklu tal-ħajja. U anki l-użu l-konsum tagħhom u l-użu mill-ġdid. U anki fl-ħarm l-aħħar il-rimi. Irrid ikollna sitwazzjoni aktar ekonomika u sostenibbli. U din hija parti mill-istrateġija ekonomika tagħna li tgħinna fl-aħħar mill-aħħar noħolqu l-impjieg Però l-għaniet tal-istrateġija għandhom ikunu koerenti. Għaliex jekk aħna infadlu ir rizorsi fl-istess waqt aħna nistgħu naraw oqsma agrikoli li jiġu marba u forsi l-bdiewa jħossu li din tkun ħaġa mhux sostenibbli postijiet li huma diffiċli li kellu kol ma jkunx jista' jitkabbar u għalhekk ir wol ta' din l-istrateġija hija importanti ħafna biex nilqu l-diffikultajiet u l-isfidi għal għas-seklu l-ġdid. Irridu nassikuraw li il-pajeżaċċi kulturali tagħna jkunu jistgħu eh, jgħinu lil ġenerazzjonijiet futuri tagħna. Barra minn hekk, aħna rridu kol naraw u nagħmlu aktar kalkuli u barra minnek namlu nagħmlu użu aħjar mir regolamenti eżistenti. Ix-xogħol li ħana nużaw għandu jiġi użat aktar mod effiċenti jekk aħna noħolqu aktar statistika u indikaturi dan joħloq aktar burokrazija u joħloq aktar xogħol, enerġija u flus dan mhux effiċenti u għalhekk, sinjur ejja ma nqogħdux nimmaġinaw li aħna nistgħu niddefinixxu ikel risorsa tal-ikel bħala eh, bħala parti li l ġenerazzjoni il-futuri jkunu jistgħu gawdu minnhom ukoll. Issa l-Onorevoli Kadenbach, Sur President, Kummissarju. L-ICR għandha l-kelma konservativa fija u għalek ma nistax nifhem għalfejn u ma ma jistawx iħarsu lejja affarijiet huma importanti. Jiġifieri ħamrija tajba, arja nadifa u ilma nadif. Ma nistax nifhem kif intom ma tistawx taċċettaw dan ir-rapport għaliex aħna verament iridu nerfgħu responsabilità tagħna hija responsabilità li toqgħod għal din il-ġenerazzjoni kif ukoll għal ġenerazzjonijiet futuri. Aħna nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol jekk aħna nassikuraw li dawn il-materji prima kif ukoll riżorsi oħra jiġu indirizzati b'mod adekwat. Rridu nofru possibilitajiet differenti kif nistgħu nimxu l-qudiem U dan mhux biss biex inkabru l-ekonomija u tkabbir, ma anke biex nuru element ta' sostenibilità. Ma nistax nifhem kif eh, kif qed naraw daw id-diffikultajiet bit-taxxa li it taxxa din hemm biex intejbu l-kwalità tal-ħajja fil-xtojen bil-Ġermanis najdu e, qed nagħtu tip ta' direzzjoni, ġifri rridu tip ta' tmexxija, tmexxija fid-direzzjoni tajba. Ġifri qed ntejbu l-kwalità tal-ħajja ċittadini Ewropej kollha kemm huma. Issa it-taxxa hija tip ta' instrument li sertejna biex nużaw il-flus foqsma fejn huma meħtieġa għanna il-prinċipi ta' minn ħammeċ ħallas u għalek dan għandu jkun ibbażat fuq politika tajba. Jiena naħseb li għandna nirringrazzjaw l-Onorevoli Gerbrandin għal dan ir-rapport u nittamaw li dan ser jirċievi eh, maġġoranza wiesa fil-vot. Grazzi. L-Onorevoli Jordan Romana. Grazzi tassew. Issa bħalissanna madwar 24.000 persuni jinsabu edha u l-kwistjoni i jekk jekk dan u l-aħjar suġġett li ndiskutu, pero jien naħseb li huwa importanti għaliex marbut ma' ekonomija b'saħħitha għaliex ta' bilħaq l-ekonomija għandha bżonn riżorsi, għandha bżonn materja prima u taħt il-kondizzjonijiet li jippermettu eh, kompetizzjoni. Minħabba l-fat li ħana ma tantx onja fil-materja prima, aħna rridu nġibu ruħna b'mod aktar effiċjenti. Però kif ser nimxu l-qudiem? memx mezzi biex aħna nieqfu niklu inqas, insu inqas u it-taxxa mbagħad issir aktar għolja. Memx soluzzjoni għal dan kollu. L-użu effiċenti tal-materja prima u rizorsi hija l-unika soluzzjoni u ta' bilħaq dini opportunità ġdida li nasa biex niftħu aspetti industrijali sabiex aħna jkollna ekonomija effiċjenti u għalhekk il-Parlament Ewropew diġà diskuta dan is-suġġett fil-passat u anki adotta opinjoni wara ftit xhur ta' diskussjoni. U issa donnu li aħna din nitkellmu dwar miżuri ta' austerità, però aħna maħniex qegħdin nagħmlu dan biss, aħna mafusa bil bix għalhekk aħna rridu nqajmu mill ġdid fuq saqja l-ekonomija tagħna. Għandna bżonn paġ ġdid, iċ-ċittadini jriduna nibdew nieħdu miżuri sabiex namlu tajpa l-wedit li konna wedna u nofru prioritajtu li gwida u rridu noħol u kol budget annuali, multiannuali Ewropew, rridu nitkelmu kol mux biz dwar il-budget bax li huwa tajjeb, però rridu nofru miżuri aħjar li nsibu anki f'dawn dan ir-rapport, pereżempju leġiżlazzjoni li għandha tkun implementata b'mod aħjar, irridu jkollna indikatur li ta' bilħaq jgħinuna biex inkejlu l-effiċenza li ikun hemm lok għall-innovazzjoni u għalhekk każis kummissarju kjoġbok kompli jaħdem fuq l pat tiegħek. Grazzi tassew l-onorevoli Tonazesku. Grazie. Grazzi tassel, Sur President, Sinjuri. It-tweġiba l sfidi li jinsabu dim is-soċjetà tagħna għal dak li għandu xi qasam l-użu tajjeb ta' rizorsi mhix waħda faċli. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lir rapporter kif ukoll il shadow rapporters u nifraħilhom għal kontribut li għamlu f'dan ir-rapport dak li huwa importanti u nippruvaw naħdmu naraw x'iridu nagħmlu, fejn iridu naslu. Umbat rridu nkomplu nsegwu nsejsu fuq dawn il-lanijiet. Rridu naħdmu anke fuq livell reġjonali u lokali. Jekk aħna naħdmu unħarsu lejn l-iskart, naraw li jeżisti skart differenti ħafna hemm pajjiżi fejn m'hemmx landfills bħal Ġermanja u l-Olanda, però hemm ukoll hemm pajjiżi fejn il-landfill ila hemmhekk ħafna bħal Rumanija u l-Bulgarija. Mbagħad hemm pajjiżi oħra li jinsabu fuq id-direzzjoni tajba bħal Belġju u l-Iżvezja. Nixtieq ngħid li fost il-gvern il fost il-prijoritajiet tal-gvern Rumen eh, l-istrateġija ta' proċessar tal-iskart hija waħda importanti ħafna tajb li nfakru li l-awtoritajiet lokali u reġjonali ser ikunu qegħdin jaqdu rwol importanti biex joħolqu eh, biex wieħed jaċċetta l-aġenda Ewropea u dawn l-awtoritajiet għalhekk iridu jkunu involuti anki fl-implementazzjoni ta' dawn l-istrateġiji. Iċ-ċittadini irridu jifmu eżattament x'qed namlu. In-nies iridu jkunu proattivi u jkollhom fiduċja wkoll f'dak li hu konsum sostenibbli. Grazzi tassew, il-Sur Peterle. Il-Komissjoni Ewropea għatna bazi tajba għal dan il-rapport, għalek nix nifraħ li rapporter Kummissarju anki għal isforzi taħħom. Jider ċar li aħna l-kol konvinti li minajr minar ma nkunu aktar effiċenti fl-użu ta' rizorsi tagħna naħna ma nistgħux nilħu tkabbir sostenibbli. Jiena nagħti merba għal l-approċ għabbażi ta' proġett li inkludi l-leġislaturi, produtturi, amministraturi kif ukoll is-soċjetà ċivili. Jiena wkoll kuntent li qed nisma' l-inħolqu sistema ġdida ta' indikaturi ta' użu aħjar ta' rizorsi dan huwa l-unika mod kif aħna nistgħu nkejlu l-progress tagħna nappoġġja wkoll l-intenzjoni li ninkludu il- l-istrateġija Ewropea u l-użu ta' rizorsi aħjar dan is-semestru nappella wkoll biex nipprojbixxu kull tip ta' sussidji li mhumiex tajbina għall-ambjent. Jien naħseb l-użu aħjar ta' riżorsi mhix biss approċċ responsibbli lejn Ewropa, però wkoll ser wassal għal impieg ġdid, teknoloġija ġdida kif ukoll e, stimuli għall-iżvilupp. Jiena wkoll nappoġġa il-ħidma aħjar tal-suq ta' riċiklax Ewropew. Meta aħna nitkellmu dwar il-proteini tal-annimali, dan mhux biss suġġed dwar tnaqqis ta' zoni rurali, però qed nitkellmu dwar ah, saħħa aħjar. Grazzi. Grazzi tassew. Nati l-kelma l onorevi Pereiro Rodriguez. Grazzi tassew, Sur President. Dak li għanna qoddimna l-lum kif qal is-sur de Grand eh, Mer Grandes nixtieq nirringrazzjah fil fat għal xogħol li għamel. Irridu naraw id-direzzjoni li għandna dimna u l-Kummissjoni l-Parlament iridu jsegwu din it-triq. Però hemm ħafna ostakli fit-triq hemm kwistjonijiet marbuta mal-kriża u l astarjetà U xi drabi daw l-affarijiet qed joħolquna jagħmluhom impossibbli għalina. Però issa nistgħu ngħidu li ma nistawx eh, konna daw l-ostakli kollha, dan hu l-aħjar mod kif nistgħu noħolqu żvilupp sostenibbli nagħmlu użu aħjar ta' riżorsi tagħna aktar mill nisfruttawhom bil-mod kif għamilna s'issa u għalhekk aħna qegħdin nitolbu l-Presidenza u l-Kummissarju li jekk aħna verament irridu eh, ikollna realtà ta' veru fl-Unjoni Ewropea, irridu nieħdu l-aħjar miżuri, l-aktar miżuri kreattivi aħna qed nersqu aktar u dejjem aktar qed nidħlu aktar fi kriżi, imbagħad għandna l-kwissjoni tal-vat. Kollox irid jiġi mirat lej riċiklaċ 100%. Iridu nħarsu wkoll lej il-moviment tal-kapital u l-investiment għaliex wara kollox dawn huma dawk li qegħdin isostnu eh, mudell li mhuwiex sostenibbli li innaqsu fuq l-użu tal-materja prima li rinnovabli rinnovabbli hija xi ħaġa li ma naċċettawx kif qed jagħmel fil-fatt Spanja. Il-Onorevoli Kelly, aħna rridu nibqgħu ekonomikament kompetittivi u din tejjeb il-kwalità tal-ħajja ċittadini tagħna kif ukoll aħna din naraw bħalissa li aħna wis dipendenti fuq l-importazzjoni u rridu naraw kif ħan iżviluppaw li nanfusna, rridu neliminaw l-ammont kbir tal-iskart mill-djar kif f'kull varjetà f'kull spettru. Però il-kondizzjonijiet issa u li lanu li naħdmu fuq dak li għadna f'dan ir-rapport. Il-pajjiż tiegħi l-Irlanda wara meta persuna toħroġ mill-primarja għal sekondarja l-istudenti issa jistgħu jibdew japprezzaw l-ambjent, it-tibdil tal-klima u l-est li jaqdu rwol tagħhom fir-riċiklaġġ u naħseb verament nagħmlu xi ħaġa u nagħmlu aktar aktar nsiru aktar effiċjenti. L-agrikoltura hija qasam wiesa u għalhekk iridu niżviluppaw ehm, niżviluppaw aktar kuxjenza dwar dan għaliex dan huwa importanti ħafna l futur tan li kellu importanti. L-enerġija huwa essenzjali wkoll U għalek jista' jkun ħafna nies li jkollhom riservi dwar l-użu tal-enerġija bħal pereżempju il-faham għax dan il-faham huwa eh, element li ħammeġ. Però rridu nqisu wkoll kwistjonijiet oħra bħal gas u anki l-iżvilupp ta' eh, bioenerġija bħal anki l-użu ta' enerġija li tiġġedet bħal rieħ il-mewġ. U anki rridu nqisu l-importanza ta' riċerka u l-istrateġija Horizon 2020 din ser tippermettina nagħmlu ktar żvilupp dawn l-oqsma nużaw l-rizorsi naturali li għanna f'dan ir-ragward. U fl-ħarnet nixtieq ukoll ngħid, insemmi l-ekonomija, il-blue economy, fi Brussel kien dimostrazzjoni li saħet il-potenzjal kbir li wieħed jista' jikseb mill-baħar, l-enerġija differenti, rizorsi differenti. Diġà għandna l-enerġija tar-riħ tal-baħar u anki tal-tajd. Mbagħad hemm ukoll aspetti oħra ta' li kien. Jiġifieri dawn irridu nisfruttahom kemm jista' jkun grazzi. Grazzi l Arsenis. Grazzi tassew sur President, Kummissarju, colleghi. kollegi. Kummissarju. Ħafna nis tkellmu f'dan id-dibattitu llum lum nofsinhar u għalhekk aħna din naraw kif aħna nappoġġaw l-inizjattiva tiegħek u ser nimxu f'din id-direzzjoni. U dan għaliex 16 il-tunnellata ta' materja ta' materjal huma konsmati minn madwar med mit-ċittadin tal-Ewropa u 6 tunnellati minn daw jispiċċaw fl-iskart. Dan huwa ammont oli ħafna u bosta kollegi fil-fatt din jirreaġixxu għal dawn iċ-ċifri u anki għal dawn l-idejat ma nafx għalfejn għal xaħna wara kollox qegħdin nafaċċew kriżi kbira. U aħna mhux se nsolvu l-kriżi billi naqsu il-pensjoni tu s-salari rridu naqsu il-konsum tagħna innaqsu kol l skart tana ta' prodotti. Għalek, aħna irridu nimxu l-qoddim u nishtiqkom tkunu aktar għalbenija li xaħna irrid ikollna impen importanti f'dan il-an. Grazzi. Begin PIT Kanen. Grazzi ħafna u issa Sinjura Pitikanen. Iva, Sur President, nasab li jekk s-sistema għawek qed nitkellmu dwar dwar dan il-punt, dwar dwar ir rizorsi Ma naħsibx li nistaw nsibu xi soluzzjoni bħalma sibna pereżempju permess tal-bailout fil-kriżi finanzjarja. Għal daqstant eh, biex nevitaw dan kollu, naħseb li l-proposta tal-Komissarju biex ikunem eh, Ewropa li tuża r-rizorsi b'mod effiċenti, hija waħda tajba ma rridu nagħmlu ħafna iktar pass il qudiem rridu naraw naqra hemm illi servizzi kollha tal-ekosistema jkunu integrati, rridu naraw naqra kif ninkludu l-użu effiċjenti fil-sistema, rridu naraw naqra kif dan ħajimpatta fuq il-budgets tagħna kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll Ewropew irridu naraw ukoll kif dan ħajġ integrat fil-strateġija ta' tkabbir f'dan is-semestru irridu neħdu konsiderazzjoni l-indikaturi eh, makroekonomiċi irridu naraw naqra sussidji ħanofru u rridu naraw naqra x'direzzjoni ħanatu l-ekondustrija tagħna u l-użu tal-riżorsi il-reċiklax tal-affarijiet u anke ta' indiċi f'dan is-settur. U illi ninkludu kull prodott taħt dan. Għalla sant nisidan il-komissarju biex jieġiċi b'mod qalbin dwar dan u nitlob biex dan kollu li semmejt ikun inkluż fil-diskussjoni fil-rapport. Grazzi tassew, issa s-sur. tabaġi, Iva il-Kommissjoni fil fatres resqet eh, proposta tassew tajba rapport eccellenti u nixtieq eh, nixbdilkom l-attenzjoni dwar il-manager tal-iskart u dak tal-ilma. Aħna minna hemm revizjoni tal-manager tagħna tal-ilma tbaqanna hemm triq twila meta qabla mal Iżrael biex nilħqu l-miri tagħna. Iżda naħseb illi pereżempju fil-Mediterran, fiċ-ċentru tal-Ewropa minn fejn tgħaddi xmara Danube, importanti li nisħu fuq dan il-manager tal-ilma. Naħseb importanti li dawk li jixtiequ jipprojbixxu il-materjali riċiklati milli jintafaw fil- Fil-mizbiti għax ħaġa tajba, din sistema fil-fat li għandha bżon tiġi introdotta fl-Ungerija u nifirħilkom u nittamaw illi nimxu l-qudiem f'dan ir-rapport. Grazzi s Mazej Kukovic, grazzi ħafna għazisem, kommissarju, kollegi u għazdejs rapporter xogħol sewi sar ħafna ġimilħu tistaw tifmu din situazzjoni eh, prezenti. Fil-fatt, għedin situazzjoni fejn jisna persona li batem xi ħaġa kronika għanna situazzjoni fejn fejn hemm uħut illi fil-fatt u ma mordu oħrajn illi donnom għaddejjin isom isom muxuma. Issa irridu naraw naqra kif ħan kif ħan żidu tkabbir f'dawn il-kondizzjonijiet kritiċi. Irridu naraw kif ħan użaw ir-riżorsi li għandna u kif il-tkabbir ikun sostenibbli rridu naraw naqra kif dan ħajkun ukoll possibbli eh, fi żmien ta', ta kriżi mhux fi żmien ta' abbondanza għaliex huwa fatt magħruf eh, illi fi żmien tal-abbondanza eh, m'hemmx kreattività. Għal dastant importanti illi nispjegaw li ċittadini tana kolla illi jekk aħna nam jekk aħna nispjegaw u eh, nifaċilitaw dan dan il-punt li ċittadini tagħna, allura kollox ikun eh, eħfef. Importanti li ninvolvu lil kulħadd, importanti li ninvolvu lil innovaturi, l riċerkaturi u naħseb li l-Ewropa hija pożizzjonata tajba għal mm, għal kreativita u l-innovazzjoni. Għanna diġa ma networks, għanna diġa swieq sviluppati u aħna l-koll nemnu illi f'termini ekonomiċi manniex għalfejn noqogħdu nidependu fuq oħrajn u għanna komplu noħolqu x-xogħlijiet. Grazzi. Issa Sur Sonic. Grazzi, President. L-ekonomija tagħna qiegħda fi kriżi r-riżorsi naturali qed jonqsu l-ħin kollu għalhekk l-Unjoni Ewropea trid tiffaċċa sfida jiġifieri li tiggarantixxi il-provvista mingħajr tuħ ta' dawn l-affarijiet li għandna bżonn irridu nbidlu l-drawiet tagħna nużaw il-riżorsi b'mod iktar raqli u dan iwassal ukoll għal ħarsien tal-ambjent u għal l-ifrankar tal-flus u l-jiġifieri tnaqqis tal-ispejjeż aħna rridu namlu iktar u billi nużaw u nikkonsmaw inqas għalhekk ma nistgħux nibqgħu għaddejjin kif għamilna sissa rridu nużaw l-riżorsi tagħna b'mod effiċjenti f'din hija kwistjoni essenzjali. Mbagħad dwar garanzija ta' tkabbir ekonomiku u impik hawnhekk eh, għandna possibiltajiet ġodda nistaw anki insidu l-kompetitività tagħna b'dan il-mod. Jiena ħad gost nara li r rapport jikkonċentra anki fuq il-ħolqien tal-impik, l-oqsma tal-enerġija favur l-ambjent u dan il-pjan ambizzjuż waħdu mux se wasanna fejn irridu naslu għal daqstantina kontent li l-Onorevoli Gerbandi irridu kol innaqas il-burokrazija. Għalix mux bizzejiet li aħna eh, noħorqu b'inizjattivi u regoli ġodda imma li nużaw u napplikaw dawk li jeżistu diġa. U anki eh, l-standards irridu jkunu realistiċi biex ikunu jistaw jiġu eh, rispettati mill-istati membri kollha. Għaliex hekk ma namlu xek l-istrateġija ma tibqax utli il-ġejjieni tagħna jiddependi minn kif aħna nużaw ir-riżorsi tagħna illum u għalhekk aħna għandna bżonn ta' strateġija li tkun ibbilanċata u riveduta. Grazzi ħafna. U issa għandna l-proċedura KDI. DI. L-ewwel kelliema s-Sinjura Bazescu. Grazzi, Sur President biex aħna nkunu nistaw niġieldu din il-krizi rridu nsibu metodi ġodda li fl-axar mill-axar ħajwaslu nam għall-izviluppu tkabbir rridu nkunu ambizjużi nħarsu lejn il-ġejjin u naraw kif ħajkonna eh, livell kwalità tal-ħajja aħjar. ma kollu li nipromovu l-ekonomija trid tkun bbażata fuq eh, eh, il-fatt li r-risorsi tagħna huma limitati aħna konxi dwar dan, ġifieri konxi dwar ir-risorsi limitati qed nitkellmu dwar ħamrija, ilma dawn qatt ma nistgħu nerġgħu nġibuhom lura, diġà qed nikkunsmaw iktar milli nistgħu fil-fatt per capita fil-Ewropa aħna sm'aw l-iktar u naħseb li dak li għandu xaqsam ma' reċiklaċ u riuż importanti li nkomplu nżidu l-kampanji tagħna biex inħajru l-ċittadini adottaw dawn il-prassi tajbin. Grazzi. Grazzi tas-Sur President matul iż-żmien aħna qed insibu ruħna li konna nafaċċew numru ta' kriżijiet li qed juruna ċertu diffikultajiet l-ewwel ment għandna il-garanzija ta' riżorsi Id-diffikultà li namlu użu minn metalli rari hija waħda mill-problemi tal-ekonomija Ewropea. L-użu aħjar ta' rizorsi hija minnaħa l-oħra hija sfida ta' kuljum li aħna li l-Unjoni Ewropea anka tittaffaċċa issa u anke fil-ġejjieni. Madana kollu kull azzjoni aħna rridu nieħdu m'għandix twassal għal ħolqien ta' regoli oħra li jista' jwaslu għal peace ieħor u ma jtejjibx is-sitwazzjoni, għalhekk aħna jkollna bżonn inizjattivi konkreti bimġib aktar responsabbli meta nqisu eh, proposti qed jiġu imresqa f'dan ir-rapport. Jekk aħna jirnexxina nigarantixxu użu aħjar ta' u effiċenti ta' riżorsi, barra li nkunu aktar dipendenti fuq riżorsi oħra nkun nistgħu insaħħu l-kompetitività tagħna. Grazzi tassew l-Onorevoli Bilbao. Grazie, Presidente. Iva, grazzi, Sur President. Jena nilqa dan l-importanza li namlu użu effiċenti mir-resorsi tagħna f'dan ir-rapport u peress li għandna del problema bil-materja prima irridu narraw kif ħanużawhom b'mod effiċenti jiena nelqaw wkoll il-mira illi innaqsu eh, l-ammont ta' skart illi aħna nipproduċu u illi nipproċessaw dan l-iskart b'mod aħjar. Nistgħu nagħmlu eh, progress realistiku permezz ta' reċiklaġġ u anki wkoll permezz ta' riużu ta' ċertu affarijiet illi qabel konna qed nirriċiklawhom naħseb li ħafna iktar importanza t-tenata l-riużu tal-affarijiet li ħna narmu. Naħseb li fl-axar mill-axar rridu nitbedu mill-inċenerazzjoni. Rridu nkunu u koll iktar, rridu u nistennew iktar minn mill-partijiet l-oħra biex jikkollaboraw maħna. Grazzi, s kellim li jmiss hija sur President, sur Kummissarju fil-fatt il-soċjetajiet industrijali jikkonsmaw ħafna enerġija u fil-fatt hemm fil modell ta', ta produzzjoni tagħhom jinkludu wkoll metalli rari Naħseb illi huwa ta' interess pubbliku li nieħdu konsiderazzjoni dak illi qed inħallu din il-ġenerazzjoni u l-ġenerazzjonijiet futuri importanti li namlu użu li tal-rizorsi Naħseb illi m'għandniex nkunu soġġetti għal dak li jfet l-lom is-swi eh, rrid ikonna użu effiċjenti u għaqli tal-rizorsi tagħna, rridu rinkludu dan ukoll fil-modelli tagħna, rridu nsejħu l kummerċ eh, rridu nsejħu kummerċ kummerċ ħieles u rridu naraw ukoll li jekk jekk per eżempju nistgħu nużaw trasport pubbliku namlu namlu użu minn dan u dawk u dak l-affarijiet li mhumiex sostenibbli ngħidu li mhumiex sostenibbli. Il-kellim li jmiss anki il-tibdil klimatiku eh, fid-diskussjonijiet li kena għadna li rizorsi huma ħajspiċċaw ħafna drabi eh, aħna jekk Per eżempju naqbdu dokument ta' l-Europa 2020 f'paġna 10 rajna li fil-fat aħna b'mod rari affermajna li fil-fat il- il-kreativita tagħna tista' tintuża biex niġildu dan Naħseb illi hemm forsi żbalji oħra saru qabel iżda darba ma nistgħux nirriskjaw li nagħmlu l-istess żbalji. Rridu naraw naqra kif fix-xjenza fit-teknoloġija u fl-arti għala aħna kellna kien kena dan is-suċċess. Irridu naraw irridu naraw naqra wkoll hemm x'kienu l-barkiet li rċevejna u nagħmlu l-aħjar użu minnhom meta qabla ma' partit oħra tad-dinja. Grazzi. Sur President, eh, Aziz Rapporter, eh, fil-fat eh, fil-seklu 18 kienem il-slogan li irridu forsi naħlu naħlu nqas naħseb li rridu nifukaw u għali nitkellmu nużaw nqas klim u nifukaw iktar fuq il-messaġġ għaliex ħafna drabi il-messaġġ u għahet tajb bħal dan ir-rapport imma forsi qed nitilfu wisq lill-udjenza tagħna. Il-paragrafu 56 biex innaqsu l-użu tal-miżbliet tal mizbliet tal miżbliet Nasab illi huwa ħaġa tajba, ma aħna mhux qed nimxu fuqha. Naħseb illi r-rapport huwa qed raġonevoli dwar l-arfien mal-konsumaturi tagħna iżda nibqa' nisħaq fuq il fat li irridu nużaw inqas kliem bħal kif kien is-suġġerit kif kienet il-mentalità fis-seklu 18. Grazzi ħafna lil kollega tagħna issa is-sur l-onorevoli Matula. Iva, fil-fat l-użu efficienti ta' rizorsi u tal-enerġija huma essenzjali biex ikonna sostenibilità u durabilità fil-snin ehm, sal-2020 u l-lin fil-fat l-enerġija rinnovabli daqt daqt se jkunu qed eh, ikollhom iktar importanza. Iżda hemm potenzjali differenti meta wieħed jitkellem bejn dawn l-enerġija, pereżempju l-gass naturali fil-taħlit ta' tal-enerġija għall ewropa ħajkun xaħġa verament importanti. Irridu naraw u koll li nieħdu konsiderazzjoni forum differenti ta' gas li ġu esportati xi kultant jiġri li jkun hemm investimenti kbar li huma meħtieġa biex din l-enerġija tiġi trasportata minn eh, stat membru għal ieħor. Nistgħu dana kollu ndaħlu fil-settur privat iktar, iktar interess. Grazzi ħafna, kummissarju, kollegi nishti li nifraħ l rapporter fuq din il-rapport eccellenti. Jekk nkomplu bluzu ineffiċenti ta' rizorsi tagħna, ħajkonna tmim tmim ikra għall-istorja ħajkonna setturi sħaħ ta' soċjetajiet tagħna li ħaj jintlaqtu ħażin. Kulħadd jaf eh, li l-Europa ma tanċandam għandha mm, u li aħna iktar u iktar rridu nużaw mod effiċenti fil-kriżi ekonomika dan issarra fil-fatt li l-Ewropej jridu jfittxu forom oħra ta' tkabbir U eh, dan ifisser li aħna rridu naqdu il-politika ma l-ekonomija u rridu nkunu vizjonari wkoll f'dak li aħna nfasslu. Grazzi wissam, issa, Juan. Uwa importanti illi nkunu illi nużaw mod effiċenti r-rizorsi tagħna ma dak illi għandna bżonn huwa modelli huma modelli ġodda għall-imġiba tal-konsumaturi u gvernanza ġdida f'dan dejjem f'dan is-settur il-settur tal-enerġija Ewropew irid jiġi maqlub ta' taħt fuq, irridu nifokaw fuq livelli lokali u reġjonali u naraw li partijiet konċernati huma mal koll involuti f'dan il-proċess. Il-Kummissjoni trid tistipula il-miri kif ukoll kif ukoll l-standards li jrid ikun hemm għal din l-infrastruttura. U naħseb li dan għandu jkun fil-qalba tal istrateġija Ewropea għal snin li ġejjin. Hemm xi ħadd li jixtieq jitlob għal kelma? Le allura naddu naddu l-kelma lis sur Potaxnik biex iwieġeb għal-mistoqsijiet tagħhom. Grazzi L-ewwel net nixtieq ngħid li fil-fatt dan eh, huwa l-ewwel mument meta jiena preżenti għal dibattitu fil-plenarja. Nixtieq eh, minwieġa bħal ħafna punti li semmejtu innovazzjoni, indikaturi, sajt bidjam, u ħafna ħafna affarijiet oħra iżda naħseb li dan kieku joħod li wis ħin għaliex l-affarijiet li qed niddiskutu huma komplessi u għal daqstant mhumiex faċli li wieħed jindirizzhom. Iżda bħala kummissarju għall-ambjent nixtieq nifokka fuq ċertu tħassib li intom eh, semmejtu b'mod partikolari dwar is-sitwazzjoni attwali u għala per eżempju f'dan ehm, il-rapport u ma daqstant importanti jekk aħna nibdew bil-seklu 20 fil-fat ehm, kena model verament intensiv fil-fat il-popolazzjoni zdiet berba zdiet berba u anki u koll ehm, l-użu tal-rizorsi u anki tal-produzzjoni ġifiri li ġaraw li l-prezz jekk intom taraw naqra skont l-composite index meta meta meta mqabbel mal-fatt li r-riżorsi hemm se jispiċċaw din fil-fatt l-aħħar dal-aħħar dal-aħħar komponent ma kienx preżenti fil-formula li ħajġri huwa li mhux biss ħan ilħuq disa biljon ruħ sal-2050, ma dak li huwa l-iktar importanti skont ir-rapport McKenzie u illi ħajkonna huwa illi li ħajkonna 3 biljun ruħ oħra illi għanna dritt illi aħna intellaw dawn in-nies mill-faqar għal għal-klassi medja, zda ma nistawx nkomplu dan l-istess modelli ġi sviluppat fil-bidu tas seklu 20. Dan xi fisser issa għalina. Aħna fil-fatt bħala reġun aħna dependenti ħafna, il prezzijiet ħafna mir rizorsi fl-aħħar 10 snin dejjem tlajn il-fuq u din fil-fatt hija tendenza li qed nistennew għal snin li ġejjin. Dawn ħabbeħsibhom jitilgħu għal 85 fil-mija jiżdiedu b'85 fil-mija fil-fatt il-volatilità qed iżjed irridu naraw kif ħanaraw illi il-protettività u r-rizorsi limitat ħanlaqawhom fl-imkien hemm materji primi li huma kritiċi forsi mhux qed nitkellmu daqstan dwar ilma dwar dwar art dawn fil-fatt ħajkunu fil-soġġett tal-komunitajiet Ewropej tal-futur. Issa dan kif jorbot ma l-istorja li qed ngħixu fil-preżent? Ġviri għedin fil-krizi għanna bżon it-kabir, għanna bżon xol. Kif għal sur Ren fil-diskors tijaw il-biraħ, jekk jekk aħna kena eh, bullet li biex nistaw nsolvu kollox, allora kieku diġa minn ma ma nistawx namlu dan, allora rridu naħdmu bil-mod, eh, bil-kalma rridu nifukaw fejn aħna b'saħħitna u fejn nistaw eh, nissaħħu. L-ewwel talent huwa l-arfin, ir-riċerka, l-innovazzjoni u żgur ukoll din oħra l-użu effiċjenti ta' riżorsi. Għala għaliex li nużaw inqas ilma, inqas enerġija, inqas materja prima, iktar riċiklaċ tal-prodotti dan jagħmel ħafna iktar sens u din hija tendenza li hija ħafna u ħafna iktar preżent fil-komunitajiet tagħna u anke fil-negozji tagħna. Għal daqstant irridu nitkellmu dwar reżiljenza ambjentali kif ukoll ekonomika. Rridu wkoll nitkellmu dwar u daw dan iġibni għal punt li nixtieq eh, punt li nixtieq insemmi li huwa punt eh, urġenti kif eh, kif u l-implementazzjoni. Aħna qed nippruvaw illi nifokaw l-attenzjoni tagħna meta nifokaw fuq ehm, il-semestru ehm, dwar il-gvernanza ekonomiku nixtiequ li verament dan kollu jwasal għal l-uż effiċjenti ta' riżorsi Kien hemm punt illi sema minn kollegi illi taxximu mhux xi ħaġa illi għandhom igerxu n-nies imma fl-aħħar mill-aħħar illi illi rridu nagħmlu huwa illi fil-fatt innaqsu naqsu l-infiq, l-spiża tal-xogħol u naraw naqra x'nistgħu ntejbu permess ta' tassazzjoni, per esempio tassazzjoni fuq il-karburant. Eh, rridu naraw kif ħansibu r-rizorsi fil-kaxxi tal-gvernijiet tagħna. Irridu naraw xinu ma responsabiltajiet u ħna t-natu l-pariri l-istati membri u biex nfakkarkom fil-rizultati tal-Konsil tal-2011 u ma qablu li jikkoperaw maħna ġviri rridu eh, naħdmu ħafna fuq l-implementazzjoni ta' roadmap li ħatkun fokata ħafna din is-sena fuq l-ilma u ħa nibdew bil- bl-efficienza tal-rizorsi, l-pjattaforma għal-rizorsi, għall-uż efficienti tal-rizorsi, u u koll irridu naraw illi b b'mod urġenti dan. Dan ħan diskutu wkoll 50 tiem frio plus 20 Mek eh, vera għan nitkellmu ktar fuq l-ekonomija eh, ambientali, imma dan kollu qed nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar fuq eh, impenni impenni dinija biex nikonkludi nixtieq ngħid fil-fatt qabel qabel ma kien hemm il-brown growth u forsi mingħajru ma konniex qed nistgħu niddiskutu llum il-green growth imma x-xorta irridu narfu aħna bħala politiċi illi meta qed nitkellmu dwar green growth, aħna qed nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar dwar kif aħna ħa niddiżinjaw l-tkabbir futur u kif aħna ħan jieħdu l-benefiċċji li li nistgħu għal soċjetajiet tagħna. Rridu irridu nħarsu l-verita kif inhi, mhux għandu jkun eh, katastrofiku, rridu naraw naqra kif eh, maħa nibnu futur sostenibli, illa li din mhijiex għażla, din hija xi ħaġa inevitabbli. U fl-aħħar mill-aħħar nixtieq nirringrazzja eh, lilkom ilkoll għad-dibattitu li kellna, grazzi. Kommissar, wir bedanken uns bei Ihnen für die abschließende. Grazie, Sir Kommissarju, għal dawk il-kommenti ta' elu. Issa minn minnant il-rapporter, Sir Gebrandi. Grazzi, President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-kollegi kollha tiegħi għal l-appoċ qawwi illi taw lir rapport tiegħi smajt b'attenzjoni u rajt li kienem konsensus għawi għal eh, użu effiċenti tal-rizorsi u tal-enerġija dak li ma naqblux fuq huwa kif se naslu għalih biex nilħuq dan il-għan u x'pass għanna nimxu bih. Il-pass illi nażlu mux se niddeċidu ħahna waħedna fl-Europa, imma il-pass il n-isuħ skont kif tkun miexja id-dinja. U d-dinja tanti hija miexja malajr illi aħna ma nistawx ma nkunux ambizzjużi eh, fil-proposti tal-Kommissjoni kien hemm xi kritika dwar l-ekodisin u jiena nwieġeb hekk għal din il-kritika dan mhuwiex test leġislattiv li qed niddiskutu llum u se nivvotaw fuq għada dan huwa test politiku li jgħid kif se tkun indirizzata il-politika tagħna għal ġejjeni ġifieri mhux qegħdin noqogħdu niddiskutu kif se tapplika eh, direttiva dwar l-ekodissin, irridu ngħidu illi meta nkunu qed niżviluppaw il-prodotti irridu niftakru illi il-rizorsi illi iddaħlu fihom irridu nerġaw nsibuhom minn ximkien. Għalhekk naħseb l-iktar punt importanti li hemm fir-rapport tiegħi huwa li aħna bħala Parlament qed nibatu messaġġ politiku qawwi u edin eh, natu l komissjoni l-appoċ meħtieġ biex tkompli miexja fid-direzzjoni illi qabdet. Irridu namlu iktar sabiex ikonna agenda iktar ambizjuża minn dak illi għadu kif ippreżentanna il-Kummissarju Potoċnik irridu nitkellmu dwar l-implementazzjoni u l-leġislazzjoni eh, illum in-nissem id-donnom għallu eh, illi irridu jew waħda jew l-oħra le. Dawn irridu jistaw ikunu it-tnejn flimkien l-implementazzjoni u l-leġislazzjoni. U eh, Issa ngħid kentejn fuq il-Kunsill, il-Kunsill irċiva messaġġ qawwi mill-Parlament u mill-Kunsill mill-Istati Membri li aħna rridu nkunu ambizzjużi mhux hekk għal pjaċir imma għaliex l-ekonomija Ewropea ektir tirrikjedi. il-swieq finanzjarji mhumiex qed jistennew il-mexxejja tagħna biex isolvu l-kriżi li hemm fiż-żona euro, id-dinja laqas mhix se tistenna lilna biex insolvu l-problemi tagħna għall-effiċenza eh, fl-użu tar-riżorsi, aħna rridu nsolvu l-problemi u lejla qabel għada. Grazzi, Sur Gebrandi, grazzi għal rapport il debattitu issa u għamitmum u nirvotaw għada f'nofsinhar. U dan iġibna għal